blut want Grazzi. President, jiena jiddispjaċini ħafna meta naħseb li il-Burkina Faso qed tinqeret mill-vjolenza ta' Islamisti violenti u li saħansitra issa hemm teddida mhux biss fil-Burkina Faso imma għaż-żona tas-Saħel kollha kemm hi l-imħalfin u l-moskej qed ikunu attakkati ban wieħed illi jinqerdu l il komunitajiet Imorru fil-postijiet fejn in-nies jiltaqgħu biex jitolbu biex għattaw ftit ħin flimkien u dan it-terrur mbagħad għandu implikazzjonijiet għall bqija tad-dinja u eh, konsegwenzi għal partijiet oħrajn tad-dinja b'mod partikolari fl-Ewropa din tista' tinħass ħafna mhux biss minħabba l-immigrazzjoni imma ma ninsewx ukoll il-viżi u l-Unjoni Ewropea trid tkompli tagħti appoġġ lill-żona tas-Saħel biex tagħti sigurtà fir-reġjun u anke tipprovdi tkabbir sostenibbli u politika qawwija fil-kuntest bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. U aħna rridu niġġieldu b'qalbna aħna rridu nejnu lil Burkina Faso u l-Sahel ma nistawx nħalluhom warajna għaliex inkella jista' ikunem hemm sitwazzjoni illi żgur l-Ewropa dbati minna. Xi darba l burkina Faso kol kienet pajjiż sekulari u lajk. Sinjura Chance, ħadd m'għandu jkun suġġett għal vjolenza minħabba twemmin tagħhom jew xi aspetti ieħor tal-identità tagħhom l-etniċità, sesswalità, twemmin politiku. Ħadd u qatt sfortunatament din il-vjolenza il vjolenza fil burkina Faso dejjem żdiedet inqatlu 750 ruħ dis-sena u bosta ġew spostati u li wastu għal emerġenza umanitarja mingħajr preċedenti, mal burkina Faso għandha storja twila ta' tolleranza l-reġjuża li għandha hija xi ħaġa li għandha tkun infaħra u jiena rrid nagħti ġieħ lil dawk in-nies li huma parti minn dik il-komunità li qegħdin jiggranfaw ma' dik it-tradizzjoni ma jridux illi jaqgħu f'konflitt reliġjuż għaliex il-sigurtà ma nixtruwiex bil-armi fil-Burkina Faso rajna li l-istrateġija tal-gvern li joqtol l-sospetti persuni sospettati twassal għal iktar radikalizzazzjoni. Fil-Burkina Faso jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem jekk iridu s-sigurtà mhux biża imma hemm bżonn li n-nies jgħixu sew, jgħixu bħan nies ikun hemm servizzi tajbin pressjonijiet minħabba il-bidla fil-klima fost affarijiet oħrajn wastu għal erozjoni tal-kwalità tal-ħajja fil-Burkina Faso Għalhekk irridu nisguraw li r-rispons Ewropew għad drittijiet tal-bniedem fil-Burkina Faso huwa koerenti u bbażat fuq konċett wiesa ta' sigurtà umana u rridu nagħtu għajnuna lil dawk li jridu jirreżistu l estremizmu u ngħinuhom jibnu l-paċi permezz ta' dialogu. Grazzi ħafna għal minuta Sinjura Arena, grazzi Sur President il-Burkina Faso huwa pajjiż sekolari, l-ewwel pajjiż tal-Afrika tal-ponent illi l-internet għal l-insara kif ukoll għall-Musulmani għalhekk il-Burkina Faso għandu dialogu twil ta' eh, għandu tradizzjoni twila ta' dialogu interreliġjuż fil-Burkina Faso pal pajjiżi kollha fis-Sahel hemm ħafna violenza ħarxa fuq il-popolazzjoni ċivili mill-ġihadisti u gruppi armati u fil-mira hemm il-komunitajiet reliġjużi moderati kollha jattakkaw il-bażi fondamentali ta' dan il-pajjiż u id-dialogu u spiritu miftuħ u qegħdin joħolqu żoni fejn m'hemmx liġi fis-Saħel il-faqar u l-kawżi tiegħu jrid ikunu attakkati dawn huma wkoll id-djufijiet tal-istat hemm ukoll il-korruzzjoni il korruzzjoni sigurtà għandha tkun garantita waħna nitolbu illi l ġi 5 Sahel jkompli u jissaħħa fl-azzjonijiet tiegħu għal sigurtà. Aħna nitolbu illi tingħata għajnuna umanitarja urġenti f'dan ir-reġjun għaliex hemm ħafna nies illi qegħdin ibatu l-ġuħ f'dan ir-reġjun u mhux ma nistawx sempliċement niġġustifikaw din il-ġuħ dan il-ġuħ minħabba innu ta' sigurtà hemm bżonn illi najnuwom u najnuwom issa. Grazzi, President, il-Reġun ta' Sahel għaddej minn kriżi umanitarja u kriżi ta' drittijiet tal-bniedem hemm dejjem attakki terroristiċi u hemm ħafna ġuħ u nixfa fil-Burkina Faso di sena mitu iktar persuni ċivili mill sena ta' qabel. Bżon ta' iktar sigurtà, jiġifieri sigurtà minħabba eh, li rritu kunem hemm iktar difiża u anki naraw ukoll li s-Saħel saret rotta għall immigranti biex jaslu għandna Is-sigurtà ma tiddependix mis-soldati illi naraw imma tiddependi essenzjalment mill-ġustizzja li aħna nippromuovu. Għalhekk aħna rridu nbidlu l-politiki kommerċjali u ekonomiċi u e, aħna għandna bżonn ta' politiki globali ta' dejn u l-fiskalità u e, e, sistema illi tippermetti l bdiewa jgħixu minn dak illi jagħmlu u illi napoġġaw il-demokrazija il nejnu s-soċjetà ċivili u t-talbiet tagħha quddiem talbiet ekonomiċi ħafna drabi li jaslu mill-Ewropa li issa waslu għaddin din is-sitwazzjoni. Il-kellim li miss l-Onorevoli Etienne. Grazzi ħafna, President is-sitwazzjoni fil-pajjiżi tas-Saħel, is-sitwazzjoni umanitarja hija waħda diffiċli ħafna u l-Burkina Faso kif issemma hawnhekk hija suġġett ta' dan id-dibattitu. Dana narruħ narruh fid-dawl tal-Mali, tal-Niger u l-pajjiżi tal-viċinat. Burkina Faso kien pajjiż fejn ir-reliġjon ma kienet qatt kawża ta' konflitti Fil-fatt il-Burkina Faso kienet pajjiż lajk u issa qed naraw illi l-insara qed jiġu persegwitati mill-ġihadisti. U persuni oħra bitwemmin ieħor ukoll qed jiġu attakkati dana joħloq atmosfera fejn in-nies ma jistgħux jafdaw il-ġirien tagħhom u d dialogu interreliġjuż sar verament diffiċli. Jiena naħseb illi rridu nejnu dan ir-reġun b'modi prattiċi ħafna. Imma ovvjament is-sigurtà ma tiddependix biss fuq is-soldati. Aħna rridu nkunu ferm aktar involuti f'dan ir-reġun. Grazzi. L-Onorevoli Holveni ħaġa tajba li jirnexxilna niddeċiedu bejnietna li niddiskutu din il-sitwazzjoni fejn qed persuni fil-insara fil-Burkina Faso illi qegħdin jinqatlu Naħseb illi dan huwa suċċess e, għalina l-koll il-fatt illi irnexxilna impoġġu l-punt fuq Burkina Faso fuq l-aġenda tal-lum. Inna naqraw għal xhur sħaħ kemm hemm violenza u attakki terroristi f'dan il-pajjiż il-ġihadisti li qegħdin jattakkaw l-insara kif ukoll il-Musulmani moderati. Hemm tradizzjoni twila f'dan il-pajjiż ta' konvivenza paċifika bejn il-reliġjuni differenti li issa ma' dixek rridu insibu soluzzjoni mill-Ungerija minn pajjiżi aħna għandna programm Hungary Helps dan huwa programm li jrid jiġġieled kontra attakki fuq il-persuni u twemmin tal-persuni. Is-segretarju ta' Hungary Helps għalinna x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż fil-Burkina Faso. Nafu li s-sitwazzjoni hija waħda illi teffetwa l-pajjiet kollu imma hemm 60,000 eh, rifuġat u dawn l-organizzazzjoni qegħdin jippruvaw jaħdmu biex jagħtu iktar għajjuna lil dan il-pajjiż aħna però xorta l-għajnuna li qed tasilhom mhijiex biżejjed. Grazzi ħafna il-kellima għannom tal-gruppi politiċi għal-grupp tal-Pepe l-Onorevoli Van Delen. Minuta. President, dejjem faktar pajjiżi estremisti iżlamiċi qegħdin jattakkaw battak eh, bal-beffet letali u qegħdin joħolqu liġi għalihom infushom fil-Burkina Faso l-Musulmani u l-insara għal bosta snin għexu mod paċifiku ma' ġemp imma mbagħad ftit ta' snin ilu bdew l-attakki ta' gruppi ġihadisti u l-insara ħafna drabi kienu fil-mira tagħhom. Anki il-knejjes il fil-tramuntana tal-pajjiż saħansitra ġew attakkati u n-nies kellhom jaħarbu mill-irħula mill tagħhom il-dbatija tagħhom hija tremenda mhux biss minħabba dawn l-attakki imma anke minħabba n-nixfa li hemm fil-pajjiż in-nies verament qed ikollhom jitilqu u jiena nemmen illi irridu nirdoppjaw l-appoġġ li qed nagħtu lil dan ir-reġjun, irridu nikkundannaw l-attakki estremisti u nwaqfuhom milli jkomplu iferfruġ minn ħajhom. Sur rappresentantu li s-sitwazzjoni fil-Burkina Faso marret mill-ħażin għall din is-sena huwa importanti li aħna nħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'mod aktar olistiku u biex mhux biss nifokaw fuq grupp wieħed jew pajjiż wieħed, dak li għandu jħassabna l-iktar huwa li l-żona tas-Saħel saret eh, eh, territorju ġdid tal-ISIS li qed igawdi mill-sigurtà tal-wieħed mill-pajjiżi l-iktar fqar tad-dinja fejn l-inqasem governanza għalhekk nitolbok illi tfassal strateġija l-Afrika tal-Punent. Iridu nappoġġaw il dawn il-pajjiżi fejn il-forzi armati huma ftit huma foqra m'għandhomx riżorsi il- il-fat il, il, li joqtlu il-persuni suspettati minar smih waslu għall-iktar konflitti u ġelu ħafna nies jirradikalizzaw ruħom x'qed jiġri mill-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel kif qegħdin nippruvaw inwaslu għall-investigazzjonijiet sħaħ mill-forzi konġunti tal-ġi ħamsa aħna nkomplu nindirizzaw l-isfidi fil- fil-rispett tad drittijiet tal-bniedem mill-armati kollha li hemm preżenti f'dak ir-reġjun. Grazzi ħafna għall grupp Renew l-Onorevoli Rodriguez Ramos. Grazzi, President, sur rappresentanto li l-Burkina Faso hija fost l-10 ifqar pajjiżi fid-dinja u hemm sitwazzjoni ta' violenza mingħajr preċedent fl-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm iktar minn 300 attakk terroristi u l-gruppi terroristiċi u ġihadisti armati għamlu din iż-żona, żona ta' reklutaċ ta' zazax u iċċentraw l-attakki tagħhom fuq skejjel, fuq moskej u knejjes. Din is-sitwazzjoni ġenerat iktar minn nofs miljun ta' persuni spostati u eh, dana imorru l-Mali li komplu eh, jamlu situazzjoni għar pajis fejn erba persuni minn ħams għandhom bżon ta' eh, l-agrikoltura biex jiexu u l-limitu tal- tal- tal-ġuħ huwa iktar baxx mill-limitu ta' emerġenza. Is-Saħel għandu bżonn ta' strateġija ġlieda kontra terrorizmu, strateġija għal paċi u s-sigurtà, imma l-Burkina Faso illum ukoll għandha bżonn għajnuna tal-assistenza umanitarja b'mod urġenti. L-Onorevoli Saturi. Din ir-riżoluzzjoni turina ritratt diffiċli li tħares leħt fuq tal-Burkina Faso tal-lum. Il-dialogu irrit għadu u irrit jibqa il-pilastru tal-Burkina Faso ma fil-realtà issa qegħdin naraw kriżi politika u kriżi ta' territorju. Dawn il-kriżijiet qegħdin eh, jizidu eh, ruħhom mal problemi kawzati mill-tibdil fil-klima għaliex il-faqar E, e, estrem mandux issir il-territorju fertili u għammil tal-ġihadisti. Għadna kif kena ġi ħamsa illi falla u għalhekk huwa urġenti li Franza, l-Ewropa u l-bqija tal-komunità internazzjonali li jerġgħu jaħsbu dwar l-istrateġija għas-Saħel u naraw l-affarijiet kif inuma u nitalmu l-lezzjonijiet tal-istorja twila ta' falliment wara l-ieħor għaliex hija flimkien mal-popolazzjoni li aħna rridu naħol u nibnu mill-ġdid l-istabilità. al grupp ID l-Onorevoli Panza. Grazzi President, għal zmitwil fil-Burkina Faso hemm eh, kaċċa għall-insara u mhux biss fil-pajjiż hemm iktar minn tnax-il grupp ġihadist marbutin mal-Qaida u, eh, ISIS illi huma responsabbli għal iktar minn 750 persuna illi uh, mietu fl-2019 li għada ma spiċċax hemm diġà 74 nisran li nqatlu tlieta minnhom saċerdoti l-aħħar attakk li saret f'waqt l-ewwel ħadd l-avvent Kien hemm attakk fuq knisja u nqatlu 14 nisa, irġiel, tfal u anki il-saċerdot li kien qed iqaddes fil-Burkina Faso issa sar tal-martri għall minoranzi u hemm bżonn li nikkonsidraw dan il-pajjiż mhux biss għall-rikkezza tiegħu imma anki għad-djufijiet tiegħu u rridu nieħdu azzjoni nitlob il kulħadd u dawk l-insara illi qegħdin jirriskjaw ħaj b'saħħithom għat-twemmin tagħhom u f'din l-awla aħna ma namlu xejn biex ma noffendu lil ħadd biex nejnu lil dawk l-insara li għedin jirriskjaw ħajjithom biex jipprattikaw it-twemmin tagħhom il milit it-tajjeb il kulħadd. Grazie l-Onorevoli Ruisen, il l-Islamisti radikali din il-vjolenza li qed iwettqu bidlet il-pajjiż ta' Burkina Faso minn art paċifika fejn kien hemm tolleranza ta' reliġjon għal post fejn hemm issa persekutazzjoni tal-minoritajiet kristjani li qegħdin aktar li jerfgħu il pies ta' dan fil-2019 aktar minn 60 musulman tilfu ħajjithom minħabba dawn l-attakki u u l-knejjes u ninsar spiċaw tkeċċew mill-villaġġi tagħhom. Jiena nkwetat ħafna għaliex il-vjolenza mhix limitata biss għal Burkina Faso qed tkompli tiżdied fir-reġjun kollu ta' Saħel hemm bżonn għalhekk ta' azzjoni internazzjonali urġenti nappella li l-unjoni ewropea tħares in-sitwazzjoni tal-insar f'dal pajjiż u li dan indaħluh anke fil-politika komuni dwar eh, komuni barranija tagħna. L-eliminazzjoni tal-preżenza kristjana fir-reġjun kollu hija xi ħaġa li aħna għandna nevitaw. Nammu dak kollu li nistgħu biex nevitaw. Mela, il-President għaj daw kienu l-kellima fisem il-gruppi u issa ngħaddu għall-Onorevoli Benġumeja. Grazzi, President. Sfortunatament il-kas li qegħdin nikkondannaw illum jiġifieri l-attakk kontra Knisja Nisranija fil-Burkina Faso mhijiex mhux każ iżolat. dan l-aħħar snin hemm persekuzzjoni reliġjuża kontra l-insara, persekuzzjoni reliġjuża li edha se mhux biss fil-Burkina Faso fil-Afganistan, fil-Niġerja, fil-Sri Lanka u bosta bnadi oħra. Persekuzzjoni reliġjuża qed issir minn terroristi Islamisti kontra l-insara qegħdin joqtluhom sempliċement għaliex għandhom fidi l-istatistika titkellem għalija nfissa skont rapport ta' Open Doors fl-2018 iktar minn 4000 persuna nisranija inqatlu sempliċement għaliex huma nsara 3125 eh, inqatlu u koll u ħafna knejjes ġew attakkati. Dawn l-attakki huma attakki għal dak kollu li l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta huma attakki fuq il-valuri tagħna, l-istil ta' ħajja tagħna u huma attakki kontra l-libertà tagħna ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq żaqna. Sefkaristo, tollogu eħi kirija Jones Jana lebto. Grazzi tassew. Eh, Signora Jones għal minuta jekk joġbok. Kollegi ta' qabli tkellmu dwar is-sitwazzjoni f'Burkina Faso li hija magħrufa għal tolleranza lejn ir-reliġjonijiet u tradizzjonijiet differenti. Nixtieq nirringrazzja lill kollega responsabbli għal dan. Dan huma attakki terribbli iżda dan iridu naraw fil-kuntest ta' aġenda iktar wiesa. Nixtieq eh, nagħti l-kondoljanzi tiegħi il dawk kollha li tilfu ħajjithom il-familji il familji kollha u s-sofferenza li, sof li batew minħabba dawn l-attakki mhux qed nitkellem biss għal Burkina Faso, però is-sofferenza u l-vjolenza hija xi ħaġa li qed hija pjagga fil-pajjiżi kollha tagħna fil-qlub tagħna, fid-demokrazija tagħna. Hija xi ħaġa li għandna nwaqfu Issa xirrit ngħid, eh, mhux qed ngħid m'hemm l-ebda pajjiż li waħiles minn dawn it-tip ta' attakki, imma importanti li naraw kif ser nisvilupaw l-istrateġija tagħna mal-Afrika. Irridu nuru solidarjetà, kooperazzjoni u ħbiberija u finanzjament iżda għandu jkun hemm passi pożittivi u mhux negattivi biex niżguraw li l kolkem kemm aħna aħna razza waħda u ma' bejnietna. Grazzi sew, issa l-onorevoli l-wazo. il litanija ta' attakki terroristiċi fil-Burkina Faso hija twila ħafna wila għaddejja. Tolqot il-persuni ċivili skejjel, knejjes, swieq u s-sitwazzjoni sejra l-lar. Għallek l-Unjoni Ewropea trid timmira l-għajnuna tagħha aħjar sabiex tejn il-forzi armati rridu ninvestu fit-tul fis-skejjel ta' taħriġ għall politika għall-ġandarmerija għall-armata u hemm bżonn ukoll l-istati membri jelbu ir-reluttanza tagħhom u nkunu iktar preżenti fit-territorju biex nakkompanjawhom il dawn l qegħdin nħarġu. Imma huma jridu jgħidu li jridu qed jgħidulna li jridu territorju lura bl-appoġġ tagħna, appoġġ militari imma mhux biss appoġġ għal forzi ta' sigurtà interni għal ġustizzja u għadwana. Iż-żmien qed jafas sem bżonn ta' strateġija Ewropea għas-Saħel li ninfaslu għam man nista tas saħel għanna l-istrumenti kollha namlu iktar minn kulħadd imma rridu nikkoordinaw ruħna aħjar biex din l-sfida niffaċċawha aħjar. Din hija sfida Afrikana imma u wkoll sfida għalina. Karistot, orlogu għi kirja Bild jana Lepto. Grazzi l-Onorevoli Bild, jek joġbo. Grazzi nofs miljon ta' persuni spostati iktar minn 2000 skola magħluqin u ħafna drabi fil-mira propju għaliex huma eh, skejjel Franċiżi persekuzzjoni tal-insara u l-punent ma jgħid xejn u ma jagħmel xejn. Attakki fuq knisja protestanta fil-vant tal-pajjiż u dan l-attak ħalla 14 il-vitna. Mela, aħna rridu li l-Burkina eh, eh, tkun pajis sot li jiflaħ għall-attakki tal-ġihadisti u dan kien konflitt fil-bidu eh, li kien limitat tal-tramuntana tal-Mali. Issa ħna nafu li kważi 4500 soldat Franċiż qegħdin fis sahel u l-Nazzjonijiet Uniti l-prezenza tagħhom hija kważi min hija minima. Kulħadd jaqbel kieku ma' madana kollu dibattitu bejn il-Parlament Ewropew mhux se jbidel xejn sakemm l-Unjoni Ewropea ma tifhimx kemmi kbira l-isfida f'dan ir-reġjun li sar tant importanti, reġun importanti għall-ninsara għall-Ewropa b'mod partikolari f'dan iż-żmien tal-miliet. Grazie lonorevoli onorevoli Poreba, jek joġbok. President, signori, għanna nikkondannaw il-attakki Burkina Faso u nuru solidarjetà mal-persuni. Issa wasal il-waqt li aħna nikkonsidraw x'nistgħu nagħmlu bħala Unjoni Ewropea biex nerġgħu nwasslu stabilta fil-pajjiż u biex is-sitwazzjoni tkun iktar stabli f'dan ir-reġjun. L-attakki ta' dawn l-aħħar ġimgħat, speċjalment attakki kontra l-Kristjani, attakki minn li huma Iżlamisti radikali marbuta mal-ISIS waslu sabiex intilfu ħafna ħajjiet. Dan l-aħħar ukoll kien hemm attakk fuq knisja fejn eh, bosta tużżani ta' nis intil mietu u tfal sparawlhom bil-machine guns. Issa wasal il-waqt li jittieħdu azzjonijiet konkreti biex ikollna stabilta fil-pajjiż. U il rappreżentanta Olja għanna bżonna tu għajnuna umanitarja u nieħdu azzjonijiet konkreti. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Hetman. Grazzi sew President, Sinjuri. Fl-ewwel ta' Diċembru kien hemm attakk armat kontra l-Knisja f'Burkina Faso. Mietu 14-il ruħ, ħafna oħra ġew midruba. Anke 48 Kristjan mietu f'attakk ieħor u f'dan l-ħar sena l-violenza komplet tiżdied u mijiet tal-eluf ta' persuni kellhom jitħarbu minn djarhom ħafna persuni tilfu ħajjithom. Qed jingħalqu l-knejjes qed nappellaw il Burkina Faso sabiex jieħdu azzjoni deċiżiva sabiex jipproteġu l-minoranzi reliġjużi u li jindirizzaw radikaliżmu f'dal pajjiż. Fl-istess waqt irridu nżommu f'moħħna l problemi li għandha qudiema Burkina Faso li hija fost l għaxar aktar pajjiżi foqra fid-dinja b'ħafna konflitt intern aħna konxi tal-fatt li l-gvern forsi ma jistax jieħu azzjoni waħdu u għalhekk aħna għandna nikkoperaw mal-gvern u mal-grupp eh, ta' pajjiżi saħel sabiex jieħdu azzjonijiet li waslu għal sigurtà u għalhekk għandna nkomplu nagħtu l-għajnuna monetarja tagħna lil Burkina Faso. Grazzi tassew għal minuta l-Onorevoli Kus. Grazzi tassew, President. Aħna wkoll se nkunu qegħdin nivvotaw favur ir-riżoluzzjoni, iżda rridu nagħmlu ċara x'inhi s-sitwazzjoni. Dawn il-miżuri politiċi mhux se jkunu dak li jissolvu l problema u l-persekuzzjoni tal-Kristjani. ħafna nies qed jinqatlu f'dan ir-reġjun fil-Kongo wkoll kien hemm attakk Eh, imdemmi ftit tal-ġanet ilu. Dawk il-Kristjani li jridu jimxu mal-passi ta' Kristu jista' jkollhom biss soluzzjoni waħda li jħobbu lil għadu tagħhom. Ġesu kien għalilna li jekk ħat tippersegwitaw li li qed tippersegwitaw lilkom infuskom. Eh, nistgħu insibu soluzzjoni fi Kristu Alla ħafer anke meta qatlulu l-libnu din hija l-unika soluzzjoni eh, għal miliet li dal-waqt magħna. Għalhekk nista' nixtieq nagħtikom il-miliet it-tajjeb. Grazzi ngħaddu issa l-proċedura catch DI li nista naċċetta t bit kollha nibdew bil-Onorevoli Pissil. Jiena smajt eh, id-dibattitu u rajt ir rapport u naqbel ma l-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni. Nitlob lir rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jgħidulna kif se titfassal il-politika tal-Kummissjoni l-ġdida fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi f'dawn pajjiżi qed naraw vjolenza, vjolenza li qiegħda tkun ħafna drabi kkawżata minħabba r-reliġjon smajna kif in is sitwazzjoni Naħseb illi hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu naraw x'tip ta' għajnuna nistgħu nagħtu lil dan il-gvern li sfortunatament ma jistax jiġġieled kontra dawn l-attakki Iżlamisti waħdu. Din il-vjolenza hija simbolu ta' xejriet illi eh, rajna f'dan l-aħħar ħafna attakki fuq il-popolazzjoni ċivili li ma' nebda kontroll fuqhom, però nitlob lill unjoni Ewropea biex tgħin lil dan il-gvern biex jiġġieled kontra din is-sitwazzjoni. Grazie tassew onorevoli Grappini, jekk joġ. Da, așa cum spunea un coleg de-al nostru, suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și iată asistăm għanet nsibu ruħna f-situazzjoni fejn dal-waqt eh, ġejn il-vaganzi tal-miliet u rridu naraw kif nistaw nejnu situazzjoni bħal dik tal-Burkina Faso fejn hemm violenza u qtil jina se nkun nistaw nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Wasal il-waqt l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni. Irridu wkoll inħarsu lejn l-istrateġija tal-Ewropa minn Afrika rrid nżommu f'moħħna però li għandna bżonn ta' miżuri iktar konkreti għas sigurtà. Il-ħajjiet ta' ċittadini tagħna ma nistgħux nagħtuhom prezz il-povertà il-faqar huwa xi ħaġa serja u anke il-vjolenza U dawn l-attakki qed isiru qed jagħmlu l-affarijiet għar. Aħna għandna strateġija u għalhekk rridu nieħdu l-miżuri meħtieġa. Irridu naraw illi din is-sitwazzjoni tassew tista' tiġi mtejba. U naġixxu eh, fir realtà u mhux bil-klim biss, bil-fatti ġifieri. Grazzi ngħaddu għal kellim li mis taħt il-proċedura catch DI Sur President, eh, jitkellem l-Honorable Wallace, dawn huma żoni diffiċli ħafna u jekk aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu b'mod pożittiv, mela jrid ikollna approċċ differenti għal dan ir-reġjun maħniex qed nindirizzaw il-kawżi ta' din l noqsa stabilità, it-tibdil fil-klima, il-frodi fil-tramuntana sfruttar tal-uċuħ tar-raba mill-industri u appoġġ mill-vant għall amministrazzjoni korrotta. Mem qed nisirquhom ħajjin, nisirquhom il-minerali tagħhom. Dawn il-pajjiżi mhumiex stabbli għaliex huma vera foqra u aħna qed ngħinuhom jibqgħu foqra, irridu nieqfu nisirquhom. U bil-flus tagħna l-espansjoni ta' militar falliet. L-affarijiet marru għallar minn metu paġġajna troppi rridu nejnu il-gvernijiet ma nibqawx nisirquhom u nejnuhom sabiex ikollhom pajjiżi normali. Grazzi. Grazzi ta' sew sur Wallace, issa l-Onorevoli Polczak, jak joġbok. E, pana vysokého představitele k akci k podpoře této země e, Burkina Faso. Grazzi fis-sitwazzjoni li hemm fil-Burkina Faso, sitwazzjoni ta' vjolenza terrorista mill-ġihadisti li ilha dejja għal żmien pjuttost twil, dan mhux stat li qed jiffunzjona kif suppost Jiena ninaqat mal-kollegi tiegħi illi tkellmu qabli dawn l-attakki fuq l-insara mu qegħdin mu qegħdin jaffru għal il-ħadd la l-insara, la l-musulmani moderati u aħna rridu nieħdu r responsabbiltajiet tagħna barra minn hekk dan huwa pajjiż fejn hemm nixfa u nixfa ila għaddejja l-bosta snin, ħaġa illi tikkontribwixxi għan numru ta' persuni spostati u rifuġati. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea sur rappreżentantoli trid toħloq strateġija adegwata għad żona tal-Sahel tal-Punent dan huwa reġjun li għandu bżonn l-għajnuna tagħna u naħseb li jekk ma nagħmlu xejn inkunu qegħdin inħalluha fidejn il-ġihadisti. Το λόγο έχει εξ ονόμα της Επιτροπής ο κύριος Μπορέλ. Grazie tassew. L'onorevoli Fontelles. Mr. President, Mr. President, honor Sir President, onorevoli membri, il-kol kemm intom għandkom raġuna li ġdam l-aħħar xhur ranna deteriorazzjoni drammatika fis situazzjoni tal-Burkina Faso. Jena Kont qed naqra l-istatistika apparti dak li ġiet msemmija. Seba' mit vittma dis-sena 500 mis-sajf lawn. Bosta attakki ta' tipi differenti mill fuq l-iskejjel, l-irħula. Kważi 700.000 ruħ issa huma spostati internament hemm għalhekk kriżi ta' ikel li għandhom bżonn ta' għajnuna u servizzi bażiċi aktar minn miljun ruħ jeħtieġu għajnuna u ikel fis-sajf il-pajjiż għalaq aktar minn 2000 skola, jiġifieri aktar minn 300,000 tifel u tifla li mhumiex qegħdin fl-iskejjel. Kważi 10,000 għalliema li qed jiġu affettwati ħafna minnhom ġew maqtula ma dis-sena stess. Is-sitwazzjoni qed iddajjef fil-awtoritajiet ċentrali u dalwaqt ġejjin elezzjonijiet presidenzjali. L-awtoritajiet qed jiġu wkoll kritikati u qegħdin jippruvaw jiġġestjonaw il-kriżi. Il-Burkina Faso hija imsieħeb importanti ħafna lina u minkejja l-fatt li hemm ċertu diffikultajiet fir-rigward tal-evalwazzjoni ta' kriżi, hemm bżonn li nkunu iktar preżenti u li nkunu iktar eh, nistgħu nkunu attivi f'dan ir-reġjun. Infatti, il-Kristjani jirrappreżentaw 25% tal-popolazzjoni ħafna drabi narawhom bħala koeżistenza paċifika tar-reliġjonijiet iżda l-gruppi terroristiċi jridu jimminaw din il-koeżistenza bejn ir-reliġjonijiet bħala parti minn strateġija iktar wiesa biex ikun hemm iktar konflitt u biex ikun hemm iktar spostament tal-popolazzjoni stess. Jattakkaw il-komunitajiet li huma jħossu li huma dewwa u anke dawk il-Musulmani li huma meqjusa gruppi ġihadisti li huma moderati bħala attakk li rajna fuq il-moskej f'Ottubru. Hemm bżonn għalhekk li jkun hemm iktar azzjoni il-firm bħala firmatarji tal- tal-ftejmiet tal-ġnus maqudan anke dwar id-drittijiet politiċi ċivili, l-Burkina fażaw kumitati internazzjonali għandhom l-obbligu li jsalvaw il-ħajjiet li jipproteġu d-dinjità tal-popolazzjoni u li jiddefendu b'mod jiddefendu dawk li għandhom ċertu twemmin. Għalhekk irridu nieħdu azzjoni fejn qed tiġi medda s-sigurtà. Iva, aħna impenjati biex insaħħu l-appoġġ tagħna kontra r radikalizzazzjoni anke bit-twaqqif forza eh, biex nuqfa dawn noqs oqsfa rridu l-finanzi. Għadin nifinanzjaw il-saħel b'5 miljon u li kunem u anke li l-komunitajt qegħdin nagħthom l-istess ammont ta' flus. U u ukoll fil-qasam tad demokrazija 7 miljun euro oħra. Iżda X'qed nagħmlu bekk qed insalvaw irridu nissalvagwardjaw il-koeżistenza reliġjuża għal fini ta' stabilità f'dan il-pajjiż. Irridu inserħulkom moħħkom li aħna se nkomplu naħdmu fil-Burkina Faso fil-din il-fażi kritika. Għaliex is-sitwazzjoni f'Burkina Faso fis-Saħel taffettwa s-sigurtà u l- il prospetti ta' paċi anke għall-Unjoni Ewropea. Grazzi għal dan id-dibattitu u grazzi tal-ġbittu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew għal din is-sitwazzjoni traġika. Grazzi. Bekk nalqu dan id-dibattitu rċevejt seba' mozzjoni tal riżoluzzjoni biex nikkonkludu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se ssir aktar tard illum. Ngħaddu issa għall punt li jmiss fuq l-aġenda l-Afganistan, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali ta' subien fil-provinċja ta' Logar. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο για το Catch the Eye και black karta κάρτα με δύο Mela, tistaw titolbu titkellmu taħt Catch the Eye u Blue Card bil-mod tradizzjonali jew inkella bis-sistema elettronika. Għandkom l-istruzzjonijiet tistgħu sibbhom fid-daħla għall-kamra. Nibdew mill minuta l-Onorevoli Czarnecki. Grazzi tassew, President, rappresentant Oli. Il, dan is-suġġett huwa wieħed eh, tadwejjaq ħafna. Iżda importanti li nitkellmu dwaru l-abbuż sesswali tat tfal. Din hija xi ħaġa orrenda u nemmen li l-vuċi tal-Parlament Ewropew fil-kontest ta' każijiet differenti tal-provinċja ta' Logar fl-Afganistan irridu nuru kritika għal dan, irridu nkomplu npoġġu pressjoni fuq il-gvern għaliex ilhom jirċievu appoġġ minn ħadd għajnuna umanitarja, għajnuna ekonomika. Għalhekk irridu npoġġulhom pressjoni biex jagħmlu dak kollu li jistgħu biex iwaqfu dawn it-tip ta' prassi u jillimitaw il-possibiltajiet u l-potenzjal ta' abbuż sesswali ta' tfal. Għaliex din imbagħad tibqa' stigma fuqha mal-bqija ta' ħajjithom. Irridu nuru solidarjetà, jiena kuntent li għandna pożizzjoni komuni fost il-partiti kollha, fost il-gruppi politiċi kollha u tajjeb illi l-Kummissarju Borrell Fontelle se jkun jista' jieħu pożizzjoni bħala wieħed l-iktar persuni li għandhom esperjenza fil-Kummissjoni. Grazzi tassew għal żewġ minuti l-Onorevoli Markart. Grazzi tassew, President. Meta nitkellmu dwar l-Afganistan fil-Parlament Ewropew, nitkellmu dejjem dwar l-affarijiet innegattivi. negattivi Iva, nafu li hemm affarijiet li huma negattivi ħafna fuq l-Afganistan, imma jidin nitkellmu wkoll dwar affarijiet pożittivi. Il-familji kontenti, l-ikel u l-inżul tax-xemx sabiħ f'Kabul, imma dak mhux suġġett tal-lum. Dan il-pajjiż li għandu żewġ uċuħ. Imma dejjem naraw minnaħa naħa waħda. Fl-2016 jiena kont eh, fotografu ġurnalistiku u rajt ħafna mill-aspetti negattivi. Malt għajt ma ħafna nies tajbin, nies tajbin li ġildu għadrittiet tal-bniedem. Nies bħal Mohammed Musa u esa Nulla Hamidi illi ħadmu anke għal drittijiet tal-bniedem. Iżda dawn il-persuni jiddefendu drittijiet tal-bniedem mhux qed jingħataw l-istess protezzjoni li għandhom il-kriminali dawk li u dawn ir-reati kontra t tfal. Dawn iż-żewġ persuni qed jippruvaw jgħinu l-tfal li kienu vittmi ta' abbuż sesswali ma ġew arrestati fi triqithom biex jitkellmu ma' mbaxxatur ta' ġus uda tajjeb għalhekk li qed nitkellmu dwar dan is-suġġett, irridu narfu li l-awtoritajiet issa jridu jieħdu passi sabiex jipproteġu dawk li jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem iżda huwa importanti ħafna illi aħna nkomplu naħdmu sabiex insegwu s-sitwazzjoni u niżguraw li dawn ir-reati ma jibqgħux għaddejjin daqs li kieku ma ġara xejn, irridu niżguraw id-drittijiet ta' dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u nagħmluha ċara li jekk inti trid l għajuna finanzjarja mela trid salvagwardja drittijiet tal-bniedem u ma jistax ikun impunità meta qed jiġu abbużati it-tfal. Din hija xi ħaġa ċara fir-riżoluzzjoni u kuntent li rnexxilna niksbu ftehim fuq din ir-riżoluzzjoni u għana nibatu għalhekk messaċċar lil kulħadd permezz tal-kollegi tagħna. Grazzi, issa l-Onorevoli Katipiri. Grazzi din hija l-istampa kera illi xxukjatna il-koll dawn il-subin li jinsterqu mill-familji li bsuhom ta' tfajliet ġalhom jisfnu mbagħad jabbużawhom. Din hija xi ħaġa tal-biża' din hija skjavitu sesswali il-rapporti ta' xar li għadda u rawna kemmi kera din is-sitwazzjoni mill-inqas 130 tifel eh, għaddew eh, minn din l-esperjenza u kien hemm anka eh, problemi mal-allima u l-awtoritajiet għaliex dawn huma fl-aħħar mill-aħħar suppost in-nies li suppost qegħdin iżommuhom siguri anka l familji mbagħad ma rriduhomx lura minħabba l-mistija li ġabu fuq il-komunità tagħhom għalhekk hemm bżonn li din il-prassi tieqaf hemm bżonn li jkun hemm investigazzjoni indipendenti fuq dawn l-allegazzjonijiet kollha ħalli min iwettaq dan ir-reat jinżamm responsabbli din il-prassi trid tinqata' darba għal kollox. Grazzi ħafna. Is-sur Mattias għal minuta u nofs, Grazzi ħafna President. Aħna naqblu mal-kontenut ta' din ir-riżoluzzjoni dawn il-każijiet ta' abbuż fuq it-tfal huma waħda mill-agħar affarijiet li tista' tisma' dwarha is-sitwazzjoni ta' kunflitt fl-Afganistan waslet għal katastrofi għal dan il-pajjiż u anke reġjun kollu dawn il-żgħażagħ illi għaddu minn din is-sitwazzjoni kera 14,000 tifel ġew abbużati f'dan il-perjodu ta' snin skont l-istatistiċi li għandna. Jiena nappoġġa l-emendi li aħna żidna ma' din ir-riżoluzzjoni naħseb illi aħna tajjeb li nħarsu lejn dan il-fenomenu b'mod iktar wiesa anke min-naħa ta' ġinus maquda illi qalu b'mod ċar illi illi kien hemm anke eh, pariri lil pajjiżi oħrajn Eh, biex ma jintervjenux fuq din il-problema. Hemm ħafna silenzju anke mill-forzi tas-sigurtà min-naħa ta' Human Rights Watch smajna wkoll li kien hemm dan it-tip ta' ksur ta' drittijiet ta' bniedem anke minn naħa ta' soldati li ġew appoġġjati li huma appoġġjati mill-ġinus maquda. Hemm bżonn ta' investigazzjoni indipendenti biex niżguraw li ma jkunx hemm impunità. Jiena nistedinkom biex tappoġġjaw din ir-riżoluzzjoni biex aħna nwaqfu dan il-fenomenu biex dawn il-żazax ma jiġux deportati mill-Istati membri lejn l-Afganistan x'għalli qegħdin jintaqgħu ma' din il-problema. Grazzi ħafna issa s-Sur Austrevicius għal-minuta. Sur President. Sur reprezentantoli, kollegi, il reati kontra t-tfal u mallar eh, forma ta' reati jisirqu it-tfulija minn dawn it-tfal Afgani apparti minn hekk taffetwa l-ħajja u anke l-futur tagħhom. U l-futur tagħhom huwa fl-aħħar mill-aħħar futur tal-Afganistan illi aħna qegħdin naħdmu biex nħolqu. Matul dawn l-aħħar ġranet rajna l-President Gani u l-impenn tiegħu li jinvestiga dawn l-avvenimenti koroħ fl-iskejjel tal-Provinċja tal-Owgar. Aħna grati ta' din ir-reazzjoni u ħerqanin biex naraw riżultati konkreti. Kull min iwettaq dan ir-reat irid jitressaq qudiem il-ġustizzja u l-iskejjel iridu jerġgħu jkunu post sigur għat-tfal. Waħda mill-ewwel mill-iktar kompiti importanti għall-isforz komunitana huwa li nerġgħu nibnu l-Afganistan eh, futur sigur għall ġenerazzjoni żagħżugħa. Aħna sa nkomplu eh, naħdmu biex inwaqfu din il-prassi ta' baxa bażi u anke biex nippromovu u nħarsu drittijiet tat-tfal fl-Afganistan. Grazzi ħafna. Eh, żewġ minuti għas-Sinjura Zofka, Zofko, 15 eh, ilu iċċelebrajna il-Karta ta' Drittijiet tal-Tfal, eh, 30 anniversarju, dokument li jgħina niproteġu drittijiet ta' tfal u għalhekk jiena imħasba meta nisma' dawn eh, l-allegazzjonijiet fil-provinċja ta' Logar, il-ħarsien ta' tfal mm, għandha tkun essenzjali s-soċjetajiet kollha, speċjalment fi żminijiet meta jkun hemm konflitt armat. Apparti minn hekk jiena u koll jiddispjaċini nisma eh, l-arrest ta' dawn iż-żewġ eh, attivisti li kun qegħdin jaħdmu fuq din il-problema l-awtoritajiet afgani jridu jiżguraw illi min jiddefendi id-drittijiet tal-bniedem ikun jista' jwettaq xogħlu. Eh, wara dawn iż-żewġ każijiet ukoll jiena nitlob l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sabiex inedi investigazzjoni indipendenti fuq eh, dan l-abbuż kif ukoll l-arrest ta' dawn eh, l-attivisti. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u anka l-Istati membri għandhom ikomplu jissegwu l-iżvilupp ta' dawn il- każi u anke joffru linja gwida għal protezzjoni ta' dawn it-tfal eh, f'dawn iż-żoni ta' kunflitt armat. Apparti minn hekk importanti li l-Unjoni Ewropea żżid l-iskrutinju u anke l-monitoraġġ tal-assistenza finanzjarja lejn l-Afganistan. B'dan il-mod nistgħu niżguraw illi l-budget illi huwa allokat għal dan l-appoġġ jintuża għal ħarsien tal-tfal kif ukoll għal min jaħdem favur id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi u ħanibdew bil-kellim għal grupp tal-SND is-sur is-Sinjura Santos. Grazzi ħafna President, is-sitwazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarha hawnhekk hija waħda terribbli, hija tradizzjoni bl-isem ta' Baċa Bażi illi teżisti hawnhekk fl-Afganistan u hija kera ħafna. Għal ħafna żmien ingħalqu l-għajnejn eh, għal dan l-abbuż fuq it-tfal u anke ta' drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar qed isiru passi min-naħa tal-gvern eh, Afgan sabiex eh, tiġi indirizzata din il-problema, però mhuwiex biżżejjed nibqgħu nisimgħu stejjer ta' tfal li jiġu abbużati min jaħdem favur id-dritt tal-bniedem li jiġi anke attakkat u anke jintefaq il-ħabs kull min hu attivist u jaħdem favur eh, drittijiet tal-bniedem irid jinħeles, irid jiġi appoġġjat u din il-prassi trid tiġi eradikata. Din il-prassi abbużiva rridu nwaqfu din l-impunità u anke niggarantixxu li t tfal ikollhom aċċess għall-ġustizzja u anke ma jkunx hemm sadizzjoni meta jridu eh, rifugju f'pajjiż ieħor irridu niżguraw illi eh, kulħadd ikun involut il-gvernijiet, il-mexxejja reliġjużi, kulħadd irid jilgħab il-rwol tiegħu biex tintem din il-pjaga. Hemm bżonn ta' approċċ leġislattiv imma anke hemm bżonn ukoll edukazzjoni għal ħarsien ta' ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi ħafna lis sinjora Santos issa l-kelima li jmiss fisem l-ID eh, Sinjura Anderson għal minuta.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 President, l-abbuż ta' tfal fl-Afganistan eh, hija xi ħaġa kera, l-abbuż sesswali fuq it-tfal dejjem xi ħaġa kera, però din il-forma ta' abbuż mhix xi ħaġa stramba fil-pajjiżi Iżlamiċi u hija wkoll espressjoni ta' l-istess kultura. L-Parlament Ewropew għal darboħra qed eh, jipprova jiġbed attenzjoni għal dan il-fenomenu f'pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa u affarijiet li aħna familjari magħhom sabiex aħna nidru sbieħ, però eh, fil-verità nafu x'inhi situazzjoni sitwazzjoni reali ta' kuljum għal dawn it-tfal anka it-termini li jintużaw eh, anka jekk dak li jkun jiddiskrivi dan il-fenomenu bħala kasta pedofelija, pedofilija, tiġi akkużat il inti razzist din il-ċelebrazzjoni eh, pubblika aħna qed inkunu ipokriti, ipokriti għall-aħħar. Grazzi ħafna sa fissem il-gwew l-NGL. Is-Sinjura Dali għal minuta. Sur President, jiena nilqa eh, rezoluzzjoni mill-perspettiva li aħna nerġgħu niftħu dan id-dibattitu fuq din il-prassi kera ħafna. Dan l-abbuż sistematiku ta' tfal, l-iskjavitu ta' tfal li inna nafu dwara eh, fl-Afganistan. U din mhix l-ar ħaġa fl-aħħar mill-aħħar f'din id-diskussjoni mhijiex xi ħaġa ġdida, mhijiex xi ħaġa li qatt ma smajna dwarha, inna nafu biha għal ħafna żmien nafu wkoll li meta provat toħroġ din il-problema fil-pubbliku kien hemm anke interferenza min-naħa tal-Istati Uniti biex jitwaqqaf dan l-eżerċizzju anka meta kien hemm prassi simili wkoll f'ċerta binjiet eh, frekwentati mill-soldati tal-Istati Uniti. Eh, l-interferenza tal-Istati Uniti fl-Afganistan suppost iffukat fuq il-drittijiet tal-bniedem, però kienu jafu li qed issir din il-prassi taħt u m'għamlu xejn u għalhekk huma kompliċi f'din l-istess prassi. Ovvjament dawn il każijiet iridu jiġu investigati hemm bżonn illi jsir appoġġ lejn dawn it-tfal, però ma naħsibx illi rridu ehm, ninjoraw il-fatt li aħna qegħdin nikkundannaw kif xiera eh, din il-prassi meta l pajjiż innifsu ġie stuprat mill-interferenza ta' pajjiżi barranin. L-Afganistan huwa l-iktar pajjiż vjolenti fid-dinja u qegħdin batu ħafna żgħażagħ lura lejn dan il-pajjiż. Eh, aħna ma morrux hemmhekk għax inħossu li mhuwiex post sigur, però lesti li nibatu tfallura lejn l-Afganistan misna nistħu hemm bżonn li aħna nipproteġu d-dinjità tagħhom eh, fil-pajjiż tagħhom stess ħalli jerġa' jkun hemm paċi f'dan il-pajjiż. L-ewwel irridu eh, nappoġġaw l-attivisti li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem u mhux eh, l-awtoritajiet uffiċjali tal-poter f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna issa is-sur Castaldo mhux qiegħed narah hawnhekk u allura ħanaddi l-kelma lil kellim ta' wara is-sur Biedrum għal minuta. Tifel ta' 13-il sena jmur l-iskola biex jeduka ruħu bħal maħaqqu immaġina illi l-allim jew l-allima li suppost eh, huwa persuna li tafdaħ jidaħlu f'kamra eh, mudlama u jabbużaħ. Eh, tifel jitkellem kun koraġġuż fuq dak li ġralu meta jmur fil-istazzjon ta' pulizija jerġa' jiġi stuprat. U l-familja ta' dan il-tifel tant jistħu minnu illi ikaċċuh. Anzi ma joqtluħx. Dan mhuwiex każ iżolat, din hija realtà għal mijiet ta' tfal. E, dawn huma każijiet konfermati f'din il-provinċja, l-awtoritajiet lokali u anke l-allima ġew implikati f'dawn il-każijiet skandalużi. Immaġinaw illi aħna kieku ma nagħmlu xejn fuq din, kemm tkun tal-mistija wkoll. Grazzi ħafna. Signora Inċir għal-minuta. President, dan il-dibattitu, dan il din ir-riżoluzzjoni hija fuq l-ar suġġett possibbli eh, tal bizza Għalek Għalhekk huwa importanti li aħna ikonna dan id-dibattitu, dan din ir-riżoluzzjoni li aħna waslu wasal iktar livelli politiċi oljien, l-abbuż sesswali, l-istupru, l-isfruttament sesswali, eh, il til tat-tfal dawn il subin zar tal-waħx dan huwa abbuż sistematiku f'din il-provinċja huwa skandlu kbir u jiena nixtieq nappoġġa bisħieħ u anke solidarjetà tiegħi mal-vittmi. Ma nistgħux nibqgħu silenzjużi fuq dan il-fenomenu fuq il-fenomenu baċa bażi ħalli dan jintemm min hu responsabbli jrid jitressaq quddiem il-liġi u l-sistema legali tittaħdem b'tali mod li tipproteġi l-tfal jkollhom lajnuna li hemm bżonn u li għandhom dritt għalija. Tfal għandhom id-dritt li jkunu tfal li jikbru fil-paċi u fis-serenità u ħadd l-ebda tifel jew tifla muwa mm, possessjoni ta' xi ħadd ieħor għalhekk din il-prassi trid tieqaf. Grazzi ħafna hekk intemmu l-lista tal-kelliema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 M'hemmx kliem din is-sitwazzjoni li rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha sur li xi pressjoni anki ekonomika eh, nistgħu nagħmlu biex din il-problema tieqaf għaliex saru ħafna wedit fil-każ tal-Afganistan imma naħseb li dak li qed nagħmlu fir-realtà huwa ftit wies il-politika esterna fir-rigward tal-Afganistan rridu naħduha verament bis-serjetà u jiena nitolbok illi titlob lill-Afganistan illi jagħmel xi ħaġa sabiex din il kwistjoni tal-vjolenza fuq it-tfal tieqaf li tiġi investigata kif suppost u li dak li huma responsabbli jitresqu quddiem il-ġustizzja sabiex dan il-fenomenu ikraħ jista' jieqaf darba l dejjem. Naħseb illi għandna ngħinuhom sabiex din is-sitwazzjoni ma tirrepetix ruha fil-futur. Jiena wis nibża li minkejja kollox Eh, l-affarijiet fil-Afganistan mhux se jtiebu. Dumez, domnule președinte, stimat. E sinjura Grappini. Il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Mauda u skont ir-rapporti tal-ġnus Ma'uda juru illi l-uf ta' tfal ġew stuprati u anke ġew affettwati Eh, fl-Afganistan. Sfortunatament il-miżuri li tieħdu anke mill- bidla eh, fil-kodiċi kriminali u anke liġijiet ġodda favur il-drittijiet ta' tfal ma tantx ħallew effett dawn it-tfal xorta ġew stuprati. Eh, importanti din ir-riżoluzzjoni, però importanti illi nivutaw ukoll l-emenda numru wieħed illi b'mod partikolari takkuża li truppi barranin eh, preżenti fl-Afganistan illi ma prevenewx dawn it-tip ta' każijiet ta' abbuż fuq it-tfal. Ma nistax ninsew illi għandna anke abbuż fuq it-tfal fl-Istati Membri tagħna stess għandna tfal illi huma abbużati. Pereżempju fl-Olanda eh, fejn kien hemm stupru fuq żewġ eh, t-tfal żgħar għalhekk irridu nipproteġu t-tfal biex nipproteġu l-futur tagħna. Grazzi. 500 miljun ċittadin Ewropew li aħna nirrappreżentaw u li qegħdin jismawna. Issa nagħti l kelma lid deputata l-ID Sur Valas. Le, jiddispjaċini tajt il-President. Um, thank you very much, uh, Madam President. Grazzi, President. Being sexually abused l-abbuż fuq it-tfal, l-abbuż sesswali hija waħda mill-ar affarijiet li nistgħu nimmaġinaw u nisimgħu dwarha. Jiena ġej mill-Irlanda fejn l-abbuż sesswali fuq żgħażagħ anke mill-membru minn membri tal-Knisja kien ta' dannu kbir. Fl-Irlanda Kien hemm min kien jaf li qed jiġru dawn l-affarijiet imma kien hemm pressjoni biex jinżamm is-silenzju. Eh, Fl-Afganistan il-gvernijiet mm, diffiċli temmen illi ma kinux jafu fuq din il-problema. L-Ewropa trid tgħin biex ikun hemm ristrutturazzjoni tal-Afganistan wara l-ħerba l ħalli warahom l-Amerikani pereżempju. Però jekk aħna rrid ikollna rwol kruċjali rridu nkunu diretti mal-awtoritajiet u ngħidulhom illi dawn it-tip ta' affarijiet ma jistgħux bl-ebda mod jitqisu bħala aċċettabbli. Għaliex jekk aħna wkoll inżommu s silenzju mela l-affarijiet l mhux ħajjinbidlu. Aħna għandna rwol pożittiv fl-Afganistan u hemm bżonn li jintuża eh, l-influenza tagħna biex nagħmluha ċara li dan huwa ħafna problema kbira u hija problema kbira żejjed. Grazzi. Issa rappresentant Oli Sur Borel Fontles. President, dear members, for... President, eżis membri. Zgur f'dawn is-soċjetajiet tagħna ċivilizzati u avanzati għandna każijiet ta' abbuż fuq it-tfal. Nistgħu nitkellmu fuq il-gwerra fl-Afganistan u kif aħna nista' punenti nemmek għal 20 sena x'kienu l-kawżi, kif eh, kienu l-konsegwenzi, nistgħu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kollha, nafuhom. Però llum qegħdin hawnhekk f'dan il-każ partikolari biex niddiskutu biss biċċa żgħira minn problema ħafna ikbar għaliex l-informazzjoni u l-istatistiċi fuq fuq dawn it-tip ta' reata fuq it-tfal mhumiex kompleti. Id-data turi mod ċar illi il-każijiet flogar huma biċċa żgħira mill-problema mill-2015 u l-2018 it-task force ta' ġnus maquda rat 40,000 każ eh, ta' supru fuq it-tfal. 40,000. Ħafna minnhom kienu serji ħafna, 80% illi jaffetwaw ukoll eh, soċjetà ċivili li kienu ukoll tfal u hemm anka limiti ta' monitoraġġ ir u ukoll ta' 274 tfal u anke violenza fuq il-tfal, eh, tmimmi ta' attak pereżempju fuq l-iskejjel, hemm ħafna ċifri nista' noqgħod insemmi u mhux ħansemmihom kollha. Fl-Afganistan fl-2017 rridu jagħmlu eh, reviżjoni tal-kodiċi kriminali li daħal fis seħħ fl-2018 biex ikun hemm eh, biex il-pressa baċa bażi titqis bħala reat, però diffiċli illi tibdel dawn it-tip ta' ritwali, din it-tip ta' prassi minn anka persuni li għandhom ħafna eh, saħħa u anka meta tqis kemm dawn it-tfal mbagħad jaffaċċaw stigma wara din il-problema. Irridu nkomplu niġġieldu għaliex dan l-att kellu jiġi approvat permezz ta' eh, dikri presidenzjali. U mbagħad kien hemm rifjut mill-Parlament għaliex qalu li ma kienx hemm biżżejjed bħala kworum biex jiġi approvat. U f'Deċembru tal-2019, ġifieri riċenti, kienu għadhom qegħdin jiddiskutu din l-istess ħaġa u din il-liġi ġiet rifjuta tarba darbiet eh, matul dawn l-aħħar erba' snin mill-Parlament, ġifieri biex tara kemmi qawwija din ir-reżistenza għall bidla il-liġi u anke eh, l-abitudnijiet diffiċli li jinbidlu anke meta jwasslu għal dawn l-affarijiet korroħ ħafna għalhekk irridu nkomplu niġġieldu, irridu nkomplu ngħinu wkoll f'din il-ġlieda ħalli jitjiebu dritti ta' tfal fl-Afganistan qegħdin nagħmlu l-aħjar tagħna u nkomplu nagħmlu dan għaliex nafu illi fl-aħħar mill-aħħar huwa diffiċli li tibdel eh, soċjetà huwa ħafna iktar diffiċli milli sempliċement tibdel liġi hemm dibattitu pubbliku dwar it-tfal tal-Afganistan eh, kif dawn ħaqhom futur aħjar. U kien hemm anke interess kbir għal dan id-dibattitu politiku, apparti minn hekk għandna wkoll dialogu annwali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern Afgan mod sistematiku għandu eh, kapitlu fuq il-sitwazzjoni tat tfal fejn kwistjonijiet eh, simili jissemmew il-żwieġ tat tfal eh, u problemi oħrajn jissemmew taħdan il-kapitlu. L-Unjoni Ewropea tindirizza dan il-punt b'mod sistematiku anke titqis ukoll il-reklutaġġ tat tfal u kif anke dan jaffettwa l-popolazzjoni ċivili. Għandna wkoll proġett ta' konsulenza tal-pulizija illi għandu wkoll Eh, aspetti li huma ta' benefiċċju għal żgħażagħ eh, u tfal din hija problema kbira però qed nipprovaw ngħinu lis-soċjetà Afgana u anke l-Gvern Afgan li jiġġieled din il-problema importanti li anke l-Parlament Ewropew jipparteċipa f'dan kollu biex insolvu jew intejbu l problema Grazzi. Nistgħu nagħlqu dibattitu u għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni u se nivutaw fuq dan iktar tard illum stess. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa il-liġi Russa dwar l-aġenti barranin. Ma tantx għandna ħin u għalhekk inħeġġiġkom sabiex kulħadd iżomm mal-ħin allokat għalihom jekk jogħġobkom. Ħanibda li Sinjora Fotiga. Mr. High Rep. Uh, Grazzi. L-Unjoni Sovjetika kienet eh, kattiva u oppressiva, opprementi ħafna fir rigward ta' ġurnalisti indipendenti, ħafna minnhom mietu, inqatlu. Sfortunatament, eh, issa qed naraw li ċerti passi meħudin mill-istat taħt Putin jixbu ħafna dak li kien isir fl-modi aħna għadna niftakru lil Anna Politkovska u ġurnalisti għalbina ħafna illi kienu lesti illi jagħtu informazzjoni indipendenti u ġenwina lis soċjetà Russa. Sfortunatament il-Foreign Agents Act kif inhi bħalissa eh, u firmata minn Vladimir Putin fit-2 ta' Deċembru huwa pass ieħor biex jintimida lill-individwi u bloggers indipendenti u ġurnalisti. Aħna fir-riżoluzzjoni tagħna nitolbu illi din il-liġi titħassar. Grazzi ħafna. Issa is il-kellim li mis grazzi, Sinjura President, kollegi, erġajna Putin b'din il-liġi fuq l-aġenti barranin qed jipprova jagħmel dejjem aktar jieħu kontroll fuq is-soċjetà b'mod partikolari fuq organizzazzjonijiet indipendenti u l-medja l-ispazju għalihom hija dejjem jiċkien inqas spazju għal ħsieb ħieles l-awtoritajiet Russi qegħdin jillimitaw il-libertà imma mhux pajjiżhom biss anki bnadi oħrajn biex innaqsu l-pluraliżmu tal-medja u dan huwa xi ħaġa li r-Russja verament irnexxiela tagħmel Putin irrid reġimi awtoritarji kullimkien mingħajr ma jibdew jibatu n-nies il-ħabs il-ħin kollu jimponu e, s-sanzjonijiet, il-multi, għandhom mezzi fini ħafna ta' kif isiktu il-kritika. Kampanji ta' defamazzjoni kontra d difensuri ta' drittijiet tal-bniedem dawn qed jinfirxu pereżempju Malta fi Slovakkja eh, pajjiżi bħal dawn qegħdin proprju jsegwu l mudell tar Russja hemm rekwiżit għal dawn l-organizzazzjonijiet biex jirreġistraw u jridu jiddikjaraw il-flejjes li jirċievu minn barra. Dawn l-iżviluppi rridu inwaqfuhom. L-Onorevoli Pizzula Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall kooperazzjoni tagħhom għandna test tajjeb li jiffoka fuq il-liġi problematika dwar l-aġenti barranin u l-messaġġi tal-Parlament f'tal każ huma ċari. Il-liġi ġiet adottata fl-2012 imma xahar li għadda saru xi emendi ġodda fiha u dawn wessaw l-ambitu tagħha biex issa tkun tkopri lil dawk kollha li jippubblikaw kontenut jew jaqsmu kontenut mill-midja barranija jew jirċievu flus minn barra Russja rispettivament jekk humiex ċittadini Russi jew le l-libertà tal-medja komplet tonqos u eh, dan qed u wkoll il-libertà tal-espressjoni u l libertà tal-medja skont il-Kostituzzjoni Russa Russja hija firmatarja tad dikjarazzjoni eh, tal dritti tal-bniedem u għandha tirrispetta l obbligi li ħadet. Anki il- kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja titkun issir fil-kuntest ta' strateġija bbażata fuq il-liġi internazzjonali. Grazzi l-Onorevoli Hawk. M'hemm xejn li huwa aktar importanti għad-demokrazija mill-libertà tal-espressjoni u xejn iktar importanti għas sigurtà mid-demokrazija fl-Ewropa b'nadi oħra. Ir-Russja ħadet pass li jkompli ħassibna issa fir-Russja il dakolla kollha li jaqsmu l-aħbarijiet għandhom jirreġistraw bħala aġenti barranin. Din dan it-titlu huwa eh, maħsub propju sabiex sakin kien-nies qed tgħidilhom dak li ngħid jiena temnux u din hija liġi li trid titħassar. Aħna rridu ħbiberija mhux ostilità mar-Russja, imma fir-Russja hemm reġim illi sikket il-kritika u minajr bidla f'dak illi qed e, imexxi e, qatt ma se jkun hemm demokrazija dawk illi waqfu l il libertà tal-espressjoni jsiru perikolużi għan nies tagħhom stess u għal ġirien tagħhom. Aħna rridu nwaqfu din l-atmosfera, din il-kultura ta' sospetti għandu jkollna iktar espressjoni libera u mhux inqas. L-Onorevoli Gala. Grazzi, President. Hija ħasra tassew li għal darboħra qegħdin nitkellmu dwar s sikkar ulterjuri fir-Russja mhux biss l-NGOs li jirċievu l lajnuna minn barra minn individwi u bloggers ukoll se jissejħu issa u jitqisu bħala aġenti barranin nitkellmu dwar reati kontra l-ambjent, korruzzjoni u issa din il-liġi dwar l-aġenti barranin. Naħseb dawn in-nies jistħoqilhom aħjar. Għaliex aħna hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar aġenti barranin tassew, qed nitkellmu dwar nies illi qegħdin jitkellmu għannom tal-popolazzjoni tal ċivili li qegħdin jikkritikaw u jinvestigaw. hemm palli kieku faċċata u e, waraja qed jiġru ħafna affarijiet korroħ bil-moħbi. Minnaħa naħa tagħna għandna nuru solidarjetà maċ ċittadini Russi għandna nagħtuhom l-appoġġ tagħna u nitolbu illi din il-liġi titħassar b'effett immedjat. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kubilius. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett irridu nwieġbu mistoqsija sempliċi. Xi tfisser din il-liġi Russa dwar l-aġenti barranin? Tfisser li l-awtoritajiet Russi jibżaw min-nies tagħhom stess u għalhekk jiena irrid nagħmel appell. Sur Putin, tibżax mill-ċittadini Russi? Meta l-awtoritajiet jibdew jibżaw min-nies tagħhom stess, jibdew jiġġieldu kontra tagħhom u hemmhekk imbagħad id-drittijiet bażiċi tal-bniedem ikunu medda u miksurin u għalhekk aħna rridu nużaw il-possibilitajiet kollha li għandna mhux biss is-seta li għandha l-Unjoni Ewropea ma anke l-Kunsill tal-Ewropa għaliex il- sabiex il-Russja terġa' tagħti lill-poplu tagħha in-nies id-drittijiet tagħhom irridu nużaw ukoll il-Kommissjoni ta' Venezja il-mezzi kollha li għandna biex inħeġġuhom biex jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem tar-Russi kollha kontra l-awtoritajiet li qegħdin jibżaw miċ-ċittadini tagħhom stess. L-Onorevoli Glucksman. Grazzi ħafna, Sur President. Il-grupp li jiddefendi tal-LGBTI, aġenti barranin li dawn NGOs huma nies li jiddefendu lil xi ħadd jew lil xi ħaġa u issa l-ġurnalisti, l-bloggers, l-intellettwali, iċ-ċittadini kollha aġenti barranin. Din dan huwa l-modell ta' soċjetà li proponi Putin u dan il-modell jispira il-movimenti awtoritarji anki fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din mhix biss kwistjoni ta' diplomazija, dan huwa huma żewġ viżjonijiet tad dinja differenti li qegħdin jaqbtu ma' xulxin aħna rridu nkunu koerenti fid-difiża tal-demokrazija u Vladimir Putin huwa sistematiku fl-attakki kontra il-demokrazija fir-Russja u anki fiħdan l-Unjoni Ewropea. Strevicius képviselőtársunk a karinju ċapu. Grazie tassew, issa l-Onorevoli Austrevicius fisem Rinju. Grazie tassew, għal ħafna żmien il-Gvern Russu ilu apposta jist joħno il-libertajiet tal-istampa bl-ftit rizorsi li kien fadlilhom. Issa qed jattakka lill individwi speċjalment il-ġurnalisti indipendenti, l-oppożizzjoni, attivisti li jista' jkollhom idea differenti jew perspettiva differenti għar-Russja minn dawk tal-Kremlin aħna nimpru sanzjonijiet u sewwa nagħmlu fuq ir-Russja minħabba l-aggressjoni fuq l-Ukrajina u Krimea. Ħames snin ilu eh, saru dan u rajna titjib rajna titjib le, anzi, qed ikunu iktar awtoritarji f'pajjiżhom. Din il-liġi tal-aġenti barranin turi illi l-Russja sejra lura mhux il-qoddim dak għandu xaqsam mar rispett ta' drittijiet fundamentali din il-liġi mhux biss ta' fetwa ċittadini Russi, imma anke hija attakk dirett fuqna stess l-Ewropej. Il-parti li hija barranija minn din il-liġi u li qed dannu s-soċjetà Russa hija aħna Apparti minn hekk, il-diplomatiċi tagħna wkoll qegħdin jingħataw stigma fir-Russja. Kollegi, m'għandniex eh, nagħmlu l-affarijiet tard, nieħdu azzjoni f'waqta. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Hawtala jekk jogħġbok. President, eh, rappresentantoli, Iva, din kienet ġimgħa pożittiva għal-libertà tal-espressjoni fl-unjoni ewropea u f'dan il-parlament nhar it-tnejn ħadda deċiżjoni illi nwaqfu il-premju daphne biex nippremjaw il-ġurnalisti u nhar l-erbgħa wkoll onorajna l-libertà tal-espressjoni billi tajna l premju saħarov lil ilħam toħti issa fisem Andrej Saharov minn Russja waqfna dan il-premju. Issa, irridu nkunu konxi però li l-aħħar deċiżjonijiet mir-reġim Russu li jestendi dan għal persuni barranin ser ikun se jipperikola l-ħidma tal-ġurnalisti fir-Russja u xtaqt insemmi wkoll is-servizz il-ġdid ta' Radio Free Europe Radio Liberty fejn kellna fejn hemm ħafna korrespondenti mal-Federazzjoni Russa. U issa x-xogħol tagħhom se jsir dejjem iżjed diffiċli. Grazzi tassew onorevoli Marjani. Grazzi, Signora President, nispera li taf li din il-rezoluzzjoni tikkondanna wkoll l-Istati Uniti infakarkom li fl-1938 il-liġi fara li ħafna ħafna punti tagħha tiġbed tiġbaħ lil din kienet diġà kondanna aġenti barranin fl-Istati Uniti. Allura il russja qed tiffaċċa ħafna adversità fuq livell internazzjonali u jiena imħasseb li qed nara fir-riżoluzzjoni ir-rieda ċara illi nżommu l-sanzjonijiet kontra r-Russja. Eh, sanzjonijiet li qed jagħmlu ħsara lill ekonomija tagħna mhu se jmasluna mkien. Hemm il-Brexit, ir-Russi, Trump, u russi il-ġeleġon u russi u anki l-strike fi Franza u koll ir-Russi jaħlu Franza u koll xi darba kellha liġi li kienet tillimita l barranin u l-possibilità li jorganizzaw ruhom u jkollhom assoċjazzjonijiet. Naħseb rridu nibdew dialogu mar Russja imma aħna qbadna triq differenti u se nissaġnaw. Krasnodebski képviselőtársunk az ICR-tól. Grazzi tassew l-onorevoli Krasnodebski, jekk jodba. Grazzi tassew, President. Ir-repressjoni ta' din il-liġi huwa xempju ta' xed jagħmlu ir-Russja billi u s-soċjetà mill-Russa mill-bqija tad-dinja. ir relazzjoni tar-reġim ta' Putin meta qed nagħtu appoġġ mill-Ewropa bħal proġetti bħal Nord Stream 2. U s-soċjetà Russa qed dejjem tkun iktar imdejqa u jipprotestaw għal raġunijiet politiċi u ekonomiċi. U hemm għalhekk dan il-problemi ekonomiċi problemi soċjali dan kollu qed eh, impattu għalih eh, billi bir-retorika ta' Kastell qed jiġi tinsab taħt attakk. Però għandna ambizzjonijiet kbar biex niddemokratizzaw ir-Russja, imma ir-Russja tittażel li ma direzzjoni se jieħu l-pajjiż tagħhom. Grazzi, issa L-Onorevoli Willumsen. Tusen tak for ordet. Ytring. Grazie ħafna. Il-libertà tal-espressjoni u id-dritt ta' organizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni dawn huma prinċipi fondamentali tal-Konvenzjoni tal-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea ta' dritt li aħna bħala Unjoni Ewropea firmatarju anke ir-Russja. Ma nistawx aħna nieħdu ċertu affarijiet ovvi għandna reġim awtoritarji illi qegħdin jaħdmu biex u soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea stess, fl-Ungerija, taħt Orban, eh, taħt Netanyahu fl izrael u anke l mux mhux l-inqas fir-Russja taħt Putin mela batu messaġġ ċar illum illi id-drittijiet bażiċi um, meta dawn jiġu attakkati qed ikun hemm attakk fuq is-soċjetà ċivili kollha ma nistgħux eh, rridu nippretendu illi jkun hemm libertà ta' assoċjazzjoni ta' espressjoni anke fir-Russja. Grazzi ħafna Sessur Dakovski. L-Unjoni Ewropea jekk trid tibqa' teżisti bħalma għadha teżisti sa issa hemm bżonn jekk trid tibqa' rilevanti fuq livell internazzjonali ma tistax taqa' lura b'din l-abbozz ta' riżoluzzjoni mhux qed inkunu oġġettivi, eh, mhijiex ibbażata fuq il-fatti. Aħna, Iva, qegħdin nitkellmu fuq it-teddida kontra l-oppożizzjoni fir-Russja, jiena ħarist lejn informazzjoni, rajt il-voti fil-Parlament eh, Russu mill-2012 u ħarist ukoll lejn dawn il-liġijiet kollha 60% fil-mija tal-Parlament Ewropew votaw favur dawn l-istess liġijiet. Laqqas l-oppożizzjoni, il-partit tal-oppożizzjoni ma votat kontrija din il-liġi, jiġifieri din hija risposta tar Russja lejn is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti. Melejja nħarsu lejn il-mira aħħarija u mhux noqogħdu niffukaw fuq affarijiet oħra. Il-dinja mhux kollha l-istess, hemm opinjonijiet differenti u importanti li aħna naħdmu illi nibnu pontijiet u mhux noqogħdu nindaħlu fl offert interni ta' pajjiżi oħrajn. Grazzi. Hemmhekk tkellimt iktar fit mill milli kellek ħin, imma insomma, għalija bħala eh, demokratiku kristjan is-soċjetà ċivili eh, għandha ikollha din il-prekondizzjoni nis bħal eh, Vladimir Putin iħarsu lejn soċjetà ċivili bħala xejħlif. Eh, mezz kif jitfaw eh, l-autorità l-idea autorità tagħhom fuq in-nies tagħhom. Din il-liġi mixejn ħlief tentattiv biex tpoġġi impożizzjoni politika li Vladimir Putin mhux suppost jeżisti. Imma di ma tapplikax huwa diffiċli għal Putin li ġej mill-KGB illi jaġixxi b'mod mingħajr ma joqgħod jispija fuq ħaddieħor, etc. Grazzi ħafna. Grazzi l li miss. Is-sur Kovac, Ara Kovacs, SND, grazzi, Signor President il-bieraħ f'din l-istess awla esprimejna s-solidarjetà tagħna għall mexxej tal-Uyghur li qed jiġi persegwitat mill-awtoritajiet Ċiniżi. Irridu nkunu kredibbli. Il-bieraħ u għandna din liġi Russa li tkisser il-ħsieb liberu li trid tagħmel din il-liġi. Itt többen megtették ma, bisont arra nanalizza din għax ħafna analizzawa din imma rrid ngħid li reġim ta' Putin mhux biss eh, qed jibni dan ir-reġim u qed jintroduċu l-metodoloġiji tiegħu imma daw il-metodoloġiji qed jesportawhom barra mill-Unjoni Sovjetika Hija ħaġa sfortunata li fl-Ungerija pajjiżi eh, stess illi qed jgħin f'din dan l-isportazzjoni għax il-prattiċi ta' Putin u l-ispiritu ta' Putin huwa verament preżenti fil-ħajja ta' pajjiżi is-soċjetà ċivili tal-Ungerija totalment eh, hija paralizzata, hija blaħajja. U l-istituzzjonijiet qegħdin taħt pressjoni qawwija nixtieq impoġġi mistoqsija tafu x'riżorsi hemm biex jiffundaw jagħtu fondi finanzjarji eh, lil dawn l-attivitajiet. Grazzi ħafna. Fissem ir-Renew Sodanat. Grazzi. Il- din il-liġi russa rridu neżaminawha mhux bis biss minħabba li hija teddida fuq is-soċjetà ċivili fir-Russja. Imma għax il-mafja l-istat ta' mafja russa ma taqafx mal-frontiera russa imma jesportawha ġo pajjiżi oħra. U dan huwa attakk ukoll eh, kontra l-Unjoni Ewropea Anka fl-Ungerija għandek l-effetti ta' dawn l-attakki kontra e, e, e, kontra is-soċjetà ċivili. Llum l-Ungerija hija l laboratorju Russu fejn pajjiż fejn jittestjaw dawn l-affarijiet. Bank ta' spiji u propaganda Russa edha fil-medja Ungeriża u hekk kif daw l-aħbarijiet jiġu infiltrati, irridu nassiguraw l-ispirtu ħieles tal-NGOs, m'għandniex nippermettu s sanzjoni ta' NGOs fir-Russja u pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Thank you. Yesterday. Grazzi dil-Kamra l-bieraħ tat il-Premju Sakharov lil Ila Toħti u kien hemm tnejn oħra illi kienu kienu warajja biex jirċivu il- Eh, il-premju. Illum din nuru żewġ eh, idejat fil-impenn biex niddefendu dawk li qed siltu favur il-libertà tal-ħsieb. Jiena kont onorata illi nkun parti minn daċxol xogħol fi żmien meta l libertà tal-ħsieb qed isir iżjed prezzjuż u iktar ma jmur qed ikun meddet jiena l-bieraħ ukoll innotajt l-assenza e, e, tal- tal-membri tal-parlament li huma favur il-Brexit miċ-ċerimonja tal-Brexit. Issa Boris Johnson e, sab mezz kif ma kif iżomm mistur iżjed ir-rapport dwar interferenza Russa fir-Renju Unit. Is-sur Tirxux fisem li sijar l-odwa tajba li kulħadd. Il-miżuri ġodda mill-Kremlin ta' 12 ta' Diċembru qegħdin jelimitaw iżjed ta' ċittadini Russi, NGOs u organizzazzjoniet eh, liberi sa mill-2015 kien hemm il-liġijiet biex jippruvaw eh, biex ikunu kapaċi li tellaw il-qorti daw it-tipi ta' nies ta' li l-awtoritajiet Russi ma jiġbuhomx. U bl-estensjoni ġdida di ħadd fisser li ħadd mir russja ma jista' jkollu kuntatt ma' eh, ħadd barra mir-Russja dinja repressjoni u dinja dittatura ta' sovjetika morna lura għal żmien ta' qabel Gorbaċov, dinja ħaġa traġika u tikser il-ftejimit kollha li fġew firmati mir-Russi. Allura għandna nikkondanaw ir-Russja għal dan il-passi lura li qed tagħmel U issa naddu għal-kellim li jmiss il-Sinjura Fox għanna dritt. Id-dritt li aħna dan u dimna na teddit tal-biza minnaħa tal-autoritajiet russi imma jina smajtant dibattiti hawnhekk fil-kamra illi dit fisser interferenza barranija. L-Unjoni Ewropea tippretendi li jkollha id-dritt illi tikritika l ħaddieħor barra mill-Unjoni Ewropea aħjar l-ewwel tirranġa id-dar tagħha stess. Noqogħdu ninsinwaw illi il russi qed jikkontrollaw il-mod kif jivutaw in-nies f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju fir-Renju Unit dinja tip dimi għajr, eh, xenofobja eh, eh, fl-Unjoni Ewropea kontra min ijad barra minna u min ma naqblux miegħu. Hija riflessjoni fuq raġuni għax hemm nuqqas ta' kontentizza minnaħa tal minnaħa tal l-Unjoni Ewropea. On democracy and freedom. But sadly jiddispeċina ngħidu l-Unjoni Ewropea qed turi ftit wisq bħala libertà u tibqa titfa il-ħtija li għandha istess istess fuq ħaddieħor. Ħsieb għandu jkollkom ħsiebkom fuq id-dar tagħkom stess. Fissem il-Pepe l onriveri Kelly. Il-liġi russa fuq aġenti barranin hija verament ta' tħassib għas soċjetà ċivili u għall-libertà ta' espressjoni fir-Russja qed inkomplu inkolna ambjent ostili għal ġurnalisti fir-Russja u anke jaffettwaw l-NGOs li għandhom eh, eh, futur eh, verament inkwetanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' libertà tal-espressjoni kontra attivisti u ġurnalisti l-NGOs u l-medja huma importanti f'kull demokratika, f'kull soċjetà demokratika fil-kuntest għall-ingaġġ mar-Russja e, e, e, din il-liġi għanda il-lan taħħa li twaqqaf u sikket ġurnalisti u membri tal-medja. Grazzi ħafna, li miss. L-Onorevoli Maħorino libertà tal-istampa hija waħda mill-iktar elementi importanti f'kull demokrazija, imma Putin qed joqgħod jagħmilha ta' biruħ li ma jafx fuq din. Et jinġibu ħafna fondi minn barra l-pajjiżi biex ixejnu biex ixejnu il dan il- din il, dan il-moviment biex isiktu in-nies, isiktu libertà ta' espressjoni anka da' żmien permezz ta' blogs u jużaw kull mezz biex jilimitaw kull spazju ta' dissens. Hawnhekk li qegħdin nagħmlu mhux bizzejt bis li li eh, nikkundannaw ma rridu nirriflettu nirriflettu nasbu fuq il-ħbieb ta' Putin li u fostna maġembna u rridu nasbu fuq is-soċjetajiet u ma nistgħux nittolleraw li dawn il-valuri li aħna nħadnu jitkissru, valuri speċjalment ta' demokrazija. Grazzi ħafna. Il-kellimni miss mir-renew. Grazzi ċem din liġi Russa ħat tagħmilha possibbli biex il-gvern eh, Russi biex il eh, biex ma jkun hemm l-ebda fondi barranin fil imirati eh, għal dawn il-ġurnalisti u membri tal-medja li ma jaqblux magħhom. Ħajkun hemm anka sentej proġenerija u anka flus li jittieħdulhom pini, ħorox. Bekk hemm iċ-ċans kbir li tixxejjen il-medja libera nitlob il-gvern Russu biex idawru kontra din il-liġi u jimxu skont u b'konformità mal-liġijiet internazzjonali dawk li huma stess iffirmaw għalihom jidispeċina naraw dal-approċ minn ħata Russja anka flimkien ma l-ammissjoni mi ġdid tagħha ma tħul fi ġdid tagħha fil-Kunsil tal-Ewropa. Grazzi, il-kellimni miss. Is-Sur Rope fissem il-ħodor, ecc. Grazzi ħafna, President. Eh, Komissarju, Presidenti, kollegi. L-ikbar teddida li għandu l-Kremlin huwa d-demokrazija issa r Russja qed tieħdu azzjoni kontra NGOs. U l-membri tal-medja l-ftit li baqa dawk liberi. Ir-Russja tipprova biex toħnoq u tfixkel is-soċjetà dawk li għadhom qed jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem u qed jippruvaw jiddefendu u qed toħodha kontra dawk li jiddefendu il- valuri demokratiċi li baqa' Putin u il-magna tal u l-magna tijow mumiex qed jirnexxielhom internament u esternament per eżempju billi jinterferixxu ma' elezzjoni f'pajjiżi oħra li hija waħda mill-mezzi li qegħdin jużaw huma billi jiddefendu d drittijiet ta' ċittadini or, e- e- ordinarji. Edin jamluha diffiċli ħafna biex daw iċ-ċittadini jibqgħu jgħixu fejn qegħdin. Grazzi l-kellimni miss. Grazzi ħafna. Kollegi distinti jiena għadni niftakar sew x'kienu l-kliem ta' ġenti barranin fil-fdik li kienu jitfaw lejja f'dik li kienet l-eks Ċekoslovakkja. Di kienet referenza għal dissidenza dawk li jappoġġjaw favur il-demokrazija bħal l-ex Ċekoslovakkja, l-Ungerija, l-Polonja, issa għandna il-Ministeru tal Ġustizzja Russu li qed juża terminu biex jippersegwixxi dawn l-NGOs u organizzazzjonijiet oħra dawn l-organizzazzjonijiet jinkludu wkoll dik ċeka people in need li mhix eh, li i organizzazzjoni li tejn eh, fajnuna umanitarja biex toħloq għajnuna umanitarja u edukazzjoni fin-nies eh, fil-bżonn fid-dinja kif ukoll dissidenti huwa assolutament mhux aċċettabbli illi organizzazzjonijiet illi huma indipendenti jiġu attakkati u trattati b'dan il-mod bħala ġent eh, barrani. Jiena nawgura li l-affarijiet jinbidlu. Grazzi ħafna. Renew kellim ieħor. Radio Ewropa li joħieles kellu rol deċiżiv fil-komuniżmu tal-Ewrop tal-Ewropa tal-Vant fil-fatt qiegħed fil-blacklist ta' Putin għax dan ir-radio kien, kien jgħin biex id-dal-pajjiżi jinħelsu mill-komuniżmu. U fl-2012 kien diġà bdew daw il-liġijiet U dan issa il-Parlament Ewropew qed jiġi qed jikkritika bi sħiħ din il-liġi li permezz tagħha kienu jpoġġu dawn l-aġenziji u organizzazzjonijiet fl-ista posta. U kif edna fl-Ulju, issa rridu naraw appell urġenti e, e, appell urġenti biex titneħħa din il-liġi, titreġġa lura Ma jistax ikun ikollna eh, organizzazzjoni fir russja fej eh, eh, id dritti tal-bniedem biss jeżistu għall president Putin. Irrid ikollna mezz kif nikkumbattu din il-ħaġa. Grazzi ħafna l-kellimni disa kollegi talbu biex jitkellmu waqt il-kaġdijaj, nissa nagħti il-kelma biss għal sitta tnejl kull grupp. Mela, l-ewwel is-Sur Tomacic mill-PPE l-Onorevoli tomicic Grazzi, Signora President, tal-kelma. Għal xi ħadd li kellu xi dubju fuq Putin u l-fatt li huwa dittatur, issa għandkom il tweġiba permezz dil-liġi speċjali dan huwa dedikat lejn ċerti nies li jgħodu jisaqsu għaliex diġi tat-tuttata. Tweġiba sempliċi huma nies li jridu jippromovu ċerti valuri fir-Russja li jmorru kontra l-valuri tagħna stess. Hemm diskussjoni dwar id demokrazija, libertà ta' espressjoni, drittijiet fundamentali, eċċetera. Imma dak li qed jiġri issa verament għandu jinkwetana. Dan huwa sinjal ta' allarm illi qed jixel hemm ġurnalisti għalliema mexxejja ta' opinjoni pubblika anke oppożizzjoni. Putin huwa Eh, għadu għall-istat tiegħu stess. Allura rappreżentantoli għamel xi ħaġa biex niddefendu l-miljuni ta' Russi li jridu iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bit-tama. Grazzi. Il-kellim li Grazie Signora President, rappresentanto li Borrell, il-risoluzzjoni li qed eh, tiġi votata fuq dawn l-aġenti barranin eh, għandha żewġ prioritajiet. L-ewwel net il-libertà l-espressjoni u l-aċċess għall-espressjoni. Eh, Dafni Karwana Galizja esempio, il-Premju Sakharov mbagħad u fir-Russja u anka fl-Ewropa, ir-Russja hija ġar tagħna għandha frontiera magħna. Irridu nkunu ta' paċi l-Ewropa. Kien hemm imma min-naħa tar Russja anke attivitajiet ta' gwerra kontra l-Ukrajina, kontra l-Ġorġa, l-Armenja, l-Azerbajġan aħna għanna raġun li nkunu imħasbin dwar il-passi ta' Russja. Għalek din riżoluzzjoni qed tagħmel ħaġa tajba li qed tibat messaġġ ċar li hemm bżonn sib il-ġurnalisti, l-alliem, eċetera, eh, f'pajjiż fejn kollu xwa kontrollat mir-reġim ta' Putin. Fixxali għasson, għaguje boe. Grazzi l-kellim li jmiss, grazzi President, tal-kelma fl-2017 kena paniku fuq interferenza russa li kienet fil-climax tagħha. Illum għandna qed nitkellmu eh, fuq dan is-suġġett hawnhekk fuq din dan l-att ta' reġistrazzjoni min-naħa Russa. Dan huwa wieħed mill-iktar prinċipji bażiċi ta' relazzjonijiet internazzjonali kull azzjoni kollha reazzjoni. U hawnhekk aħna għandna ir-Russja li qiegħda tagħmel eżattament dan u jiddispeċina li dan aktarx li aktarx li jiġi eh, jiġi isir jiġi applikat rridu naraw minn ħad oħra eh, l-Istati Uniti x'inhi tagħmel bil-liġi tagħha hemm waħda li ġiet mitfuqa l-ħabs bħala spija sempliċiment ta' xi Russa eh, dak li naraw fl-Istati Uniti imma ir-Russi eh, ma tihomx tort skont il-kelliema għax ir-Russi jagħmlu jikkopjaw dak li jaraw il-ħadd qed jagħmel. Aħna rridu nidħlu f'dibattitu biex aħna nimxu l qoddim Grazzi ħafna kellim li jmiss. Taħt il-KGDI. Sur Poxbki għal PPE. Grazzi ħafna ċe. Din il liġi hija prova ċara li reġim Russu qed isir iżjed u iżjed awtoritarju. Aħna fir-Repubblika Ċeka nafu asfortunatament ħafna politikanti hemmhekk inkludi l-President qegħdin taħt seba' Putin, taħt ir-reġim ta' Putin. Jien kuntent li dir riżoluzzjoni qed tkun qed timxi skont il-Parlament Ewropew preċedenti li kellna. Qed nikkundannaw il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja nnifisha. Hija annessazzjoni ta' territorji e, barranin ukoll u interferenza f'pajjiżi oħra u jinfluenzaw kampanji elettorali, eċċetera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 oppressjoni u krudeltà. U dak li rajna l-istati tal-naħa tal-vant f'ħajjitna kollha dan forsi aħna nifhmuh iktar minn nies oħra għal din ir-raġuni nikkondanna din liġi ġdida li ħarġet minn Sur Putin. Jiena naqbel li nivvotaw favur dir riżoluzzjoni għax li jitkissru l-libertajiet um hija ħaġa ħażina qatt ma ħankunu nafu l verità x'inhuma huma n-nies li jgħixu fir-Russja illi jafu eżatt xi tfisser din huma jridu libertà e, ta' moviment, libertà ta' kollox. Aħna mħazbin dwar dan, dawn huma dawn ġirien tal-Unjoni Ewropea e, biex nkunu imsieħba tajba din li ġiet tispiċċa. Grazzi. Is-Sinjura e, Moldi. Jiena ngħix pajjiż fejn ir-Russja hija eh, pajjiż ġar u l-pajjiż ġar tagħna. U nistaw nimmaġinaw li kollok relazzjonijiet tajba mal-ġar tijak, imma qed naraw issa li soċieta soċjetà ċivili jażolata f'dan il-pajjiż. Nafu li hemm ċertu teddid għax din il-liġi biex taqat tkompli l-affarijiet tagħmilhom serji. Aħna ma jistax ikun li nittoleraw li l-oppożizzjoni qed tiġi iżolata b'dan il-mod għax dan kollu juri jipponta lejn dittatorjat. Nafu li ġurnalisti nqatlu Poliskajja per eżempju, jekk niftakru, għalhekk hemm bżonn inkomplu naħdmu naħdmu mar russja speċjalment mas soċjetà ċivili biex dawn l-affarijiet ma jibqgħux isiru. Sur Borrell issa li se dan id-dibattitu. Signora President, onorevoli membri, l-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni li dejjem kienet, kienet l-istess vis-à-vis Russja u l-emendi li qed naraw li qed isiru fil-Russja fuq din il-liġi li firma il-President Putin fit-2 ta' Diċembru issa se tkopri wkoll individwi. Smajna ħafna minnkom li tgħidu kemm minnkom imħasbin fuq dan u għandkom raġun għax dan kollu għandu l-potenzjal li jaffetwa l ġurnalisti indipendenti, il-bloggers, pass ieħor biex tiġi ristretta il-libertà tal-medja u l-libertà tal-espressjoni f'dan il-pajjiż ir-Russja. Mill-2012 meta din il-liġi daħlet l darba li daħlet fir-Russja l-NGOs eh, kellhom it-tikketta ta' foreign agents u mija u iktar minn 150 NGO u għaqda ġiet it-timbrata b'dan il-mod, ġifiri ġiet kienu ġew stigmatizzati. L-ideja kien kienet ġifiri biex tkompli toħno l-NGOs li kienu diġa rari fil-Russja anki biex iġib ċertu nibizzjonijiet fuq is-soċjetà ċivili fil-2018 din leġislazzjoni komplet tikber ġifiri l-NGOs li kienu qed jirċivu xi fondi minn barra b'mod dirett jew anki indirett kell ikunu jitqisu bħala aġenti barranin. Naraw li dejjem tiġi maħnuqa il-medja indipendenti, il-libertà tal-espressjoni din il-leġislazzjoni u kol tmur kontra il-drittijiet tal-bniedem fil-Russja anki l-obbligi li għandhom għandha l-governanza tar-Russja. Għalhekk din il-liġi li hija e jess l-spokesperson tagħna fl-20 ta' Novembru ħarġet stqarrija għax qed naraw passi oħra biex ikomplu jrażnu l-libertà tal-espressjoni għal se nkomplu. Nitolbu l awtorijiet tar-Russja biex jirrispettaw l-obbligi internazzjonali dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-libertà ta' l-espressjoni. Huwa indispensabbli li ċittadini Russi iħossuhom liberi biex jipparteċipaw fost l-oħrajn f'attivitajiet ta' NGOs li jkunu qed jipprovovu l protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u anki drittijiet fundamentali. L-Unjoni Ewropea se tkompli tgħin l-attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem, is-soċjetà ċivili. Kif nagħmlu madwar id-dinja kollha wara kollox? għax dan huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-għajnuna tagħna hija importanti jekk permezz ta' stqarrijiet pubbliċi li nkunu preżenti waqt il-ġurijiet u anki ngħinuhom niltaqgħu magħhom aħna nkomplu l-awtorijiet tar-Russja niġbulhom l-attenzjoni ta' dawk kienu qed jiksru l-dritt tal-bniedem. Drittijiet li qegħdin fil-Kostituzzjoni tagħhom aħna se ninsistu li d-deċiżjonijiet jiġu rispettati eh, dawn id-drittijiet li nsibuhom fil-Karta ta' Dritti tal-Bniedem. U l anki l-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa din id-demokrazija, l-istat ta' dritt u r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, Sinjura President. Nirringrazzja lilkom il-membri ta' dan il-Parlament. Nagyon szépen köszönöm ezzel a vitát, lezárom. Mela bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu aħna rċevejna sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni, nivvutaw dwarhom fuqhom issa sena niqfu għal ftit minuti u mbagħad inkomplu f'nofsinhar. Grazzi. President! Signori! Signori, il-President. Signori, stiamo... Signori, ekk joġobkom. chiedo un po' di stile, stiamo Ed naħdmu tafux, nitlobkom li eh, tifmu xej. Kjoġobkom, jgħid il-President. Kare kollegi. Eżis kollegi. Illum il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ħarġet eh, sentenza, deċiżjoni. Junkera Sevjes u l-kas ċe 502 deċiżjoni tal-qorti importanti ħafna li tinteressa il-mod ta' kif mamul, eh, kifinija mamula din l-istituzzjoni aħna ma konniex qed nitilfu l-ħin jew kellha ħallejnikom tistennu hekk għal xej b'xejn. Il-qorti qalet il-mandat tal-parlament joħroġ mill-vot tal eletturi Il-qorti qalet ukoll li persuna li tiġi eletta fil-Parlament Ewropew u li tkun ħarġet sqarija mill-autorità kompetenti tal-istat membru li l-elezzjoni għalija tkun ħad diġa saret dan il-membru tal-parlament jibda xogħlu u għandu kol protezzjoni immunità parlamentari skont l-artiklu 9 tal-protokoll dwar privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni. Ewropea. dan il-protokoll dwar privileġġju l immunità tal-Unjoni Ewropea, ġifri minn mindu ikun hemm joħorġu b'mod uffiċjali riżultati għalhekk il-membru tal-Parlament jibda eh, eh jintalab jagħmel xogħlu minn dak il-mument li jkun hemm dan ir-riżultat. Il-qorti qalet ukoll l-immunità il-miżura ta' kawtela tkun revokata sakemm il-deputat jassal il-Parlament Ewropew sakemm dan ikun eh, għamel il-formalitajiet kollha li ma jħtieġa kemm l-Awtorità Nazzjonali kompetenti taħseb li miżura bħal di għandha tinżamm wara li l-persuna tkun laħqet deputat tal-Parlament Ewropew dan mill-aktar fis irid jitlob lill parlament Ewropew irrevoka l din il-luminità skont l-artiklu 9 ta' dan il-protokoll. Għalhekk nagħmel appell l-autoritajt kompetenti ta' Spanja li ikunu konformi ma' din id-deċiżjoni jiena tajt il-mandat il-servizzi tal-parlament sabiex jistudjaw dan kollu fl-iqsar żmien. Ġifiri l-applikazzjoni tal-effetti ta' din id-deċiżjoni fuq il mota kif huwa mamul dan il-parlament jiena mhux se naċċetta eh, l-ebda mistoqsija dwar dan is-suġġett. colleagues, um... Tajjeb, wis, eh, kollegi, wara li l-President ħareġ din l-istqarrija tanċara, ma se jkollna points of order fuq il-suġġett. Jien nixtieq nil-amana id-delegazzjoni ta' deputati tal-Ukrajina li ħadu sem eh, fil-laxar laqa tal-Kumitat Parlamentari tas Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. Laqa li saret il-bieraħ. Kienet laqa importanti. Um, u l-ewwel darba li kellna minn min bdejna l-leġislatura l-ġdida, um, kemm għall-Parlament Ewropa u anki għall-Verħovna Rada tal-Ukrajina lek, e, ta mument tajjeb biex aħna b'ambizzjoni naraw x'inhu malanijiet li nixtiequ nilħqu flimkien. Il-kooperazzjoni bejn il-Parlament juri ġifiri l impen li ħal Ukrajina anki l-fat li għana nishtiq u dejjem nejnukom. Nishtiq nirgrazzjakom tal-li ġejtu l-Parlament din il-ġimgħa, nagħmlilkom l-awguri għax-xogħol fil-Parlament tagħkom u anki biex intkom lejn it-tisħiħ ta' u tkabbir tad-demokrazija tagħkom. Grazzi. We now come to the votes. U issa l-voti. Wa fl-aħħar wasalna l-voti, tgħid il-President. Għanna rezoluzzjoni dwar il-ksur ta' dritt tal-bidna fil-Borkina Faso, l-emenda numru 2. E, eh, minu favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, l-emenda numru 3 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, l-emenda numru 1 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa nivvutaw fuq ir kollha kemm hi favur kontra astensjonijiet riżoluzzjoni adottata. Issa niġu għal riżoluzzjoni dwar l-Afganistan, speċjalment allegazzjonijiet ta' bussessjoni tal-subin fil-provinċja tal-Logar. Paragrafa numru wieħed għandna votazzjoni nominali li ftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni magħluqa. u din tgħaddi. Niġu l-emenda numru wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet ma, ma l-emenda numru tnejn. Favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru tlieta favur, kontra astenzjonijiet ma taddix u nivutaw fuq il-riżoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astenzjonijiet u rezoluzzjoni fuq l-Afganistan issa ġiet adottata. Next resolution, the Russian Foreign Agents Law. Naddu issa għal-liġi fuq il-tar Russa dwar l-agenti barranin. Għan votaw fuq il-paragrafu 13 ta' tekst oriġinali, votazzjoni miftuħa fidejkom il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Issa nifutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Issa ngħaddu għar-riżoluzzjoni fuq il-kommemorazzjoni ta' 30 anniversarju tar rivoluzzjoni rumena ta' Diċembru tal-1989. Issa qegħdin nivvotaw votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa għal riżoluzzjoni li jmiss. Ħanivvotaw issa fuq ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Ujgur fiċ-Ċina. Nixtieq nitlobkom tivvotaw fuq il-paragrafu wieħed tat tekst oriġinali fi tliet partijiet l-ewwel parti min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti il-votazzjoni hija waħda nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. Issa nivvotaw fuq l-emenda wieħed. Favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm daw favur kontra astensjonijiet. Mela, ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Ujgur fiċ-Ċina għaddiet. Mela jista' ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa. nivvutaw fuq paragrafu 7 tat-tekst oriġinali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq il riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet. Issa niġu l-aħħar eh, riżoluzzjoni fuq it-trażin vjolenti tal-protesti riċenti fl-Iran, mela fuq eh, wara l-paragrafu wieħed, eh, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Navvotaw fuq il-paragrafu 5 tat tekst oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq emenda 2 wara l-paragrafu 6 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. U wara l-emenda wieħed wara l-premessa ġe, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Jina nawguralkom l izbaħ xewqa tal-miliet u għas-sena inġdida nintaqgħu s-sena d-dieħla. We now come to the... Mela naddu issa l ispjegazzjonijiet tal-vot. Għandkom 30 sekonda biex toħorġu minn ġo din il-kamra bil-kwiet ħalli kollegi kunu jistaw jitkellmu. So I'd now like to open the floor for Mela ħaniftaħ il-kelma l-ispjegazzjonijiet tal-vot. Ħanitkellmu fuq il-kommemorazzjoni ta' 30 anniversarju ta' Rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru l-1989. nistieden l-ewwel kollega, l-kollega eh, Daniel Hannan għal minuta. Grazzi ħafna, jiena kelli l-privileġġ li rajt ħafna mir-rivolazzjoni rumena f'Bukarest kelli 18 sena, kellet is-sena wara l-taqbel l-università u kienem pub f'dik il-belt fejn stajt tiħu il-birra, l-unika post fejn stajt tixtri il-birra u qabel kull ma stajt tixtri fil-Bukarest kien il-vermut taljan u il-ġam. Il Ġviri, inkredibli kemm imxiet il-qoddim ir-Rumanija, imma rridu naħsbu kif il-ħajja fir-Rumen, fir-Rumanija u fil-satelliti sovjetiċi dak iż-żmien kienet dwar it-twim ta' sovranità ta' ovvjament iva konna qed nitkellmu fuq l-istat ta' dritt eċetera, libertajiet, imma in-nies kienu jifu li dawn ma jfissru xejn jekk ma jkunx hemm mekkaniżmi sabiex il-mexxejja ikunu jistgħu ikunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom għalek din l-impressjoni li s-sovranità u demokrazija l-istess ħaġa. Grazzi ħafna. Issa, L-Onorevoli Dambatski. Għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi onorevoli. Pal kollega Hanan jiena stajt insegwi l-avvenimenti fir rumanija fuq it television Dawn l-avvenimenti saru rib ħafna tad dar tijaj fi Sofija. Aħna rajna dak li kienet jiġri fit-toroq ta' Timiċwara u ibliet oħra rumeni. U f'dak il mument ir rumanija kienet qed titmexxa minn eh, dittatorjat komunist, dittatorjat li provaj jkisser il-memorja tal-nazzjonijiet tal eh, tagħna, l-autodeterminazzjoni, dittatorjat segretarjat li prova jivvinta kunċett ġdid ta' ċittadini, eh, speċjalment ċittadini sovjetiċi. Fortunatament id-dittatorjat fir-Rumanija ikkolassa kien hemm eh, tilwim fil-toroq ta' Bukarest mal-pulizija li ispiraw mbagħad lil Bulgari sabiex jelbu il-dittatorjat komunist u jerfaw il-destin tagħhom. Nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li parteċipaw f'dawn l-avvenimenti u prosit lill Rumanija kollha kemm grazzi. Thank you, colleague Jan Barski. Now I would like to give the floor to colleague uh, Jan Zahradil for one minute. Grazzi issa l-onorevoli Zahradil għal minuta. Grazzi, Signora President ħaġa f'waqta li qed nitkellmu dwar il-waqa tal-komuniżmu fir-Rumanija 30 sen ilu din kien l-aħħar stat satellita ta' Sovjetiku, l-aħħar fdal tal-Imperu Komunist, l-aħħar reġim komunist li waqa. U kif tajt din il-mozzjoni kienu kol li zjed violenti li zjed episodju imdemmi fil-proċess kollu kemmu tal-waqa tal-era eh, komunista fi repubblika Ċeka dak iż-żmien aħna konna fortunati li kellna il-rivoluzzjoni tal-Belluż biex ngħidu hekk ma' mitħat u kien hemm ċaqliqa mill-reġim komunista għal reġim għal sistema demokratika li mxiet tajjeb ħafna. Aħna konna xukjati naraw fuq it-television stana x'kienet jiġri fir-Rumanija dak iż-żmien, inkluż il-qtil ta' Ceausescu Dak iż-żmien aħna diġà kellna gvern ta' tranzizzjoni li kienet ħatwassalna għall elezzjonijiet demokratiċi ħilsa. Iżda bħala parti mill-proċess ġenerali, hemm bżonn nikkommemoraw dawn l-avvenimenti u jiena kuntent ħafna li stajna nadottaw din ir-riżoluzzjoni llum grazzi. Thank you very much, colleague. Grazzi ħafna. Kellek xi problema bl-interpretazzjoni jew tixtieq tieħu l-kelma inti? li membru. Kienet problema ta' interpretazzjoni ma stajtx nisma' missa kollox sew. Grazzi se. Nistieden il l-Onorevoli Bottos biex jieħu l-kelma. Eżis kollegi, grazzi ħafna tal-li votajtu għal din riżoluzzjoni nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li appoġġjaw din ir-riżoluzzjoni hija moment importanti ħafna għall ġensi importanti ħafna l-istorja u jien estremament kuntent illi aħna issa semmejna l-importanza f'dan it-tempju tad-demokrazija Ewropea fuq dak li ġara fl-1989 għax bidel direzzjoni ta' dal-kontinent. Allura grazzi ħafna nesprimi r-ringrazzjament u l gratitudni il dawk li fl-1989 tilfu ħajjithom għax iġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem u l-Parlament Ewropew qed jibgħat dak il-messaġġ illum. Grazzi ħafna. Thank you, colleague. Grazzi, kollega Gbotox. Issa ngħaddi għall-ispjegazzjoni tal-vot fuq is-sitwazzjoni tal-Ujgur fiċ-Ċina. Nagħti l-kelma lis-Sinjura Dominik Bilde, l-Onorevoli Dominik Bilde. Ixel L-istess situazzjoni ninqabluha ma' diktar l-Rohingya fil-Minamar. Fil L-Islam radikali fuq din il-minorità musulmana fiċ-Ċina, il-Jugur. il minorità musulmana fiċ ċina il jugur musulmana fiċ ċina il jugur dan ma jfissirx li aħna rridu nibqaw lura meta jkun hemm il-libertà fondamentali qed tiġi imnaqra, speċjalment il-libertà ta' kuxjenza. Ir-restrizzjonijiet dejjem jikbru biex dawn e, mill-2017 fil-komunità internazzjonali anki e, għal gruppi ta' Sara nafu li ċertu knejjes qed jiġu maluqa foħrajn ma, ma jitħallux isiru l-omeliji. Hemm bżonn li nkunu stretti ħafna aħna meta qed nittrattaw maċ-Ċina fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Bilde. Issa ħanniġu għall ispjegazzjoni tal-vot fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem demokrazija fin-Nikaragwa. Nistenna l kollega eh, Zaradil biex jieħu l-kelma. Kjoġbok se. Grazzi ħafna ċe. Għal darboħra naħseb li hija ħaġa utija ħafna illi aħna tkellim ħdimna fuq dan is-suġġett u adottajna riżoluzzjoni. Eh, Fil-fatt hawnhekk il-Parlament Ewropew meta niġu għall-Amerika Latina jew ċentrali in ġenerali, aħna naraw isu eh, standards doppi, kollegi tagħna mix-xelluk jħobbu jikkritikaw dawk ir-reġimi li huma ideoloġikament skomdi għalihom. Per eżempju ċili, il-presidenti tagħhom eh, jixtuq jiżu pjaċir jikkritikaw it-tmexxija fil-Kolombja, meta niġu għal Venezuela u l-Kolombja jew il-Bolivja u Kuba fejn il-President kellu jaħrab mill-pajjiż jew fin-Nikaragwa. Ikunu joqdu iżjed lura milli fli kritikaw il-ksurijiet tal-libertà tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi. Dan huma double standards. Grazzi u issa nistieden il-kollega Patrick eh, Breyer biex jieħu l-kelma fuq da suġġett. Signora President, id-delegazzjoni tagħna hija eh, favur din ir-riżoluzzjoni dak għandu x'jaqsam ma' violazzjoni ta' eh, ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem u ksurijiet ta' liġinijiet internazzjonali u sanzjonijiet għandhom jgħaddu minn id-dejn l-ewwel nett in-Nazzjonijiet Uniti di riżoluzzjoni fuq in minna ħatta tal-Parlament Ewropew ma tuħuġ din il-miżuri in konsiderazzjoni u għetti għam namlu sanzjonijiet fuq eh, it-tmexxija tan-Nikaragwa. U jina deġdejt li eh, nassjeni fuq dak il-vot maqsum, grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall ispjegazzjoni tal-voti fuq il-violent crackdown ta' protesti reċenti fl-Iran. U għandna talba minn Matthew Petin. Kjoġbok, kull kelma. Jiena votajt favur ir-riżoluzzjoni tikkundanja il trażin violenti fli qed isir fuq minn qed jipprosta fl-Iran. Jiena naqat mal-kollegi tal-PPE bil-situazzjoni tal-biza, il-nis jiġu maqtula, n nis jintnefaw il-ħabs, u daw għandhom jiġu liberati mill-aktar fis. Imma jina naħseb li din ir-riżoluzzjoni eh, saċertu punt tista' tasal. Dak li ngħidu fuq l-Amerika u Trump Imma xortan irridu ngħidu li l-Amerika huwa l-unika pajjiż li għandu il-poter li s-setta li għandu kol il-qawwa li, li jasal. ġifiri jiena nitlob il-kollegi biex jirrispettaw l-ikbar alleja tal-Ewropa, l-ikbar protettur tal-Ewropa għal dawn l-aħħar minn dejjem U jekk aħna ġifiri rridu namlu pressjoni fuq l-Iran rridu naddu minn Washington. Grazzi. Sur Patton. Issa, nista' ngħidilkom li seni fu satlieta illum. Jiena nagħmlilkom l-awguri għal militjeni, grazzi. sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der gestrigen sitzung und die angenommenen texte sind verfügbar. gibt es einwände? mela il-minuti tal-laqgħa tal-bieraħ eh, huma disponibbli u il-minuti bekk jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu eh, neħduhom bħala adottati. adottati. U bekk wasanna għal għal dikjarsjoni tal-Kummissjoni dwar eh, il-sezzjoni 301 rigward it-taxxa fuq is-servizzi diġitali tħabbira tal-USTR tal-ftuħ ta' investigazzjoni. Eh, Tistgħu tużaw ukoll il-karta l-blu jew eh, titolbu biex titkellmu spontanjament. Nibdew bil-istqarrija mill-Kummissjoni Kummissarju Hogan jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew tlitt minnkom 20 sena wara 20 sena l-Kummissjoni resqet żewġ proposti biex il-kumpaniji diġitali ħalsu it-taxxi dawn huma tassazzjoni u anki soluzzjoni fit-tul bid-definizzjoni tal establiment permanenti biex ninkludu l-preżenza bħala l-bażi tat-taxxa għal kumpaniji għat-taxxa tal-kumpaniji. Il-Parlament Ewropew appoġġa dan il-proposti sena ilu fit-13 ta' Diċembru tal-2018 din proposta din it-taxxa ġiet ppreżentata pendenti soluzzjoni komprendenti U l-idea kienet li nifacċaw il-pressjonijiet li qed jiżdiedu għall-istati membri biex jaġixxu peress li l-taxxa korporata tagħhom qed tiġi imnawra ma' żmien u minħabba l-inġustizzja fis-sitwazzjoni. Il-proposta tista' taċċelera l-proposti fuq livelli tal-OECD biex insibu soluzzjoni globali b'taxxa globali fuq is-servizzi. Il-Kunsil ma sabx bil fil-bidu tal-2019 u bekk bdew fuq il-taxxi tas servizzi nazzjonali. L-Istati Uniti beda bdiet bis-sezzjoni l istarriġ tal-301 fl-Ulju tal-2001. Din hija l-ewwel istariġ mill-Istati Uniti fil gward tal-servizzi diġitali minkejja li Franza hija l-ewwel waħda li adottata fil-President Hollande u Trump eh, eh, kienu id-deċidaw il-FPRs li eh, Franza se tkompli tiġbor it-taxxa mbagħad tħallas il-kumpaniji jekk ikun hemm differenza bejn il-taxxa Franċiża u s-sitwas is-soluzzjoni globali tal-OECD minkejja dan l-Istati Uniti baqgħet bil-istħarriġ fil-tieni ta' Ċembru tal-2019 fejn qalet li il-taxxa ta' Franza hija ta' pis hija inġusta u tristringi l-kummerċ Amerikana u bekk dan iwassal għal pożizzjoni laterali u dana l-ewwel intuża fl-ekonomija taċ-Ċina biex jiġġustifikaw tariffi tal-Istati Uniti kontra ċ-Ċina l eh, l-unika regola eh, ġusta hija permess tal-proċess tal ġudikazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinja tal-Kummerċ u l-Istati Uniti kienet impenjata li tuża dak dik ir-rotta fil-passat u bekk il-Kummissjoni qed tidur lejn l-Istati Uniti biex ma tiksirx l-impenji tagħha taħt il-drittijiet eh, taħt il-ftemet internazzjonali von der qalet li se naħdmu l-Unjoni Ewropea se se tiddefendi kollettivament stat, stat membru jekk hemm xi miżuri eh, kummerċjali kontrih il-aġġornament tal-regolament tal-inforzar minn Kunsillu tal-Parlament b'hekk se jibgħat messaġġ qawwi li l-Unjoni Ewropea hija lest t-proteġi ruħa li eh, la nefisa u l-sistema multilaterali tal-kummerċu bekku għata ta' tħassib serju għall komissjoni li l-Istati Uniti se tintroduċi tariffi kontra l-Istati Uniti kontra l-Unjoni Ewropea bbażi tal-301 bet tal-qatt tal-1974 se tkun l-ewwel darba li l stati Uniti użat dan l-istrument kontra l-Unjoni Ewropea minn du l-World Trade Organization ġiet stabilita fl-1995 u l-Istatut tal-Istati Uniti eh, taħseb dwar il-iżjed diskussjonijiet l-ewwel qabel Mizuri u bekk għall-Kummissjoni aħna se nkomplu nafsu għal dawn id-diskussjonijiet. Hogan bikint fra. Grazie ħafna l-Kummissarju Hogan. Eh, L-Onorevoli Vidrin għal erba minuti l għannet. Grazie ħafna, komissarju, għanna edinaw għal l-axħar dibattitu fil-plenarju tas-sena. Dan id-dibattitu jirrifletti situazzjoni li aħna niffaċċjaw fuq il-kummerċ internazzjonali aħna nafu li dan eh, għaddej minn taqlib kbir id-dinja mbidlet il-ċina il-digitali ma' regoli tal-kummerċ ehm, ma' dattawx ruħiħom għal dan it-tibdil għanna kummerċ internazzjonali li jrid ikun bażat fuq regoli kun ibbilanċjat illum aħna l-Ewropej qegħdin tat pressjoni u Donald Trump qed jerġa' jipponta subaħ lejna. Aħna qegħdin fajnejh eh, it-taxxa fuq l-aluminium u fuq il- u l-azzar il-produtturi u nisa l-agrikoltura fil-Europa iridu jħalsu iktar issa eh, taxxa ta' 25% iktar mis-soltu. Donald Trump qed jandu il-sanzjonijiet biljuni, iktar minn 6 biljuni. L-amministrazzjoni ta' Trump qalet li trid tintaxxa mija fil-mija l-ekwivalenti ta' 2.4 biljuni ta' prodotti Franċiżi. Dan affarijiet ħasbuna mhux ftit il-delegazzjoni Renaissance aħna rnexxilna niddiskutu dan il-punt qabel jidħlu fis-seħ is-sanzjonijiet filu fjannar ta', ta Trump Għalhekk Donald Trump x'għandu kontrina it-taxxa fuq servizzi diġitali jgħid li huja diskriminatorja din it-taxxa hija biss kontribuzzjoni eh, li għandhom jaħallsu il kumpaniji tad-diġitali. Anki fil-OECD rridu naraw li jkun hemm soluzzjoni fuq livell dinji Eh, Jirdu jkun hemm li l-kumpanniji li eh, tad-diġitali jridu jħallsu taxxa eh, xirqa. Uwa, Donald Trump dejjem jitkellem fuq il-xampanja, fuq il-Rockford, il il-ġobon, fuq il rockford il il il-prodotti franċiżi. Imma nafu li x-xampanja franċiża l-iktar li tinxtara hija mill-Amerikani. U nistaw nejdu li l-iktar konċerna tisa jkun nissa l-agrikoltura u l-kumpaniji żgħar u l-SMEs. Ġifri din it-taxxa se jkollha riżultati tal-biża. Meta kikun hemm sanzjonijiet hemm bżonn irridu aħna nieħdu miżuri ta' għajnuna nixtieq insemmi l-bżonn li konna dialogu bejn żewġ partners qawwija. Dialogu huwa l-iktar importanti l-Unjoni Ewropea dejjem kienet lesta dialogu u nispera li l-Istati Uniti jisimawna. L-eskalazzjoni, tensjoni bejnietna se ġib biss tellifa il-konsumaturi, il-produtturi miż-żewġ naħat tal-Atlantiku li sejba l-iktar li sejbatu. Il-punt ieħor il-fatt li jridu jkun hemm laqda li solidarjetà bejn l-istati membri importanti u apparti mill-valuri tagħna. Ovvjament qiegħda fl-ejdien tagħna u Sur Hogan nirringrazzjak talli llum inti erġajt sħaqt fuq il-fatt li nkunu maquda. Aħna din is-sitwazzjoni nistgħu ngħidu li hija urġenti. Hemm bżonn verament il-politika kummerċjali internazzjonali hija importanti. Aħna l-ewwel qawwa kummerċjali fid-dinja għalhekk tajjeb wasal iż-żmien li nieħdu nkunu fuq l-offensiva. Mal-Amerika dak li rrid ngħid illum huwa ċar l-eskalazzjoni, rridu naraw kif inwaqfu għax din mhux soluzzjoni. Grazzi ħafna. Es folgt für drei Minuten Herr Kollege Zambatski. Brevi, Уважаеми господин председателю, уважаеми комисар Хоган, President, Honorable Комисарю Hogan, Signora Vedren, kollegi, u għawnura lija li nieħu sem nipparteċipa f'dan id-debattitu jahra hawnhekk f'dan f'din l-awla. Għaw erba deputati minn 751 ġifiri għaraw daqxej kemmu il sujġet jinteressana kemmu importanti. Għaddin lejlit il-miliet għawnek. Imma, għanna Edin erba, ġifiri tajjeb nistaw nilabu l-karti bejnietna. Dibattitu se jisira xaw erba. Imma dal-affarijiet joruna eżattament. li jider, mill-li jideraw iktar nis qed isegwuna mill-li hawn nies qed jitkellmu. Imma dak li se ngħidu se jaffettwa kull tip ta' di, eh, apparat digitali. Ġifiri, n-nis li ġew iżuruna hawnhekk interessati fil-flulju ta' din is-sena bdejna dan ir-rapport fuq il-liġi tal-taxxi digitali. Qed nitkellmu fuq ċertu kumpanniji li jipprovdu servizzi digitali kumpanniji Franċiżi dawn jiġġeneraw xi 750 miljun ta' euro ta' kull sena u 25 miljun ta' euro fi Franza biss. Mill-istqarrijiet li smajna minnant il-Franċiżi din it-taxxa mhijiex proporzjonata. U eh, tolqot ħażin ċertu kumpaniji Amerikani huwa importanti ħafna li nżommu relazzjoni tajbin mal-pajjiżi ġirin tagħna. Eh, u mhux fl-interess tagħna li aħna eh, noħolqu konflitt bejna u bejn l-Amerika, ma ninsewx li kien hemm konflitt kummerċjali bejn iċ-Ċina u l-Amerika. Ma nqogħdu attenti, il-grupp tiegħi se jkompli jitkellem għal kummerċ ħieles l-unika mod li nistaw nġibu prosperità ċittadini tagħna. Franza mhux l-Ewropa kollha u jien nispera li stati membri oħra mhux se jagħmlu dak li qed tagħmel Franza. Ħannejdilkom għaf xaħġa ħaġa oħra. Aħna ħafna drabi nitolbu għall-organizzazzjoni tal-piżijiet tat-taxxa għal stati membri differenti. Dawn huma seħat li jsiru ħafna drabi mill-kollegi komunisti. Aħna verament kontra dawn il-proposti. Il-politika tat-taxxa hija stretta skont il- hija strettament xi ħaġa tal-istati membri individwali. Grazzi ħafna u nawguralkom il-vakanzi tajbin. Grazzi ħafna Onorevoli Dambas, kien ixtieq ngħid ħaġa. Aħna qegħdin ħamsa mhux erba, tinsix lili, ċittodni lili. Mela, jider li maħat jishtiq jitkellem taħt il-proċedura kaċti għajna il-kelma l-ura fil-Hogan. Eh, iva, skużani kollega, kont eh, bil-mot wisq biex nolli l-karta. Sinjuri, jina ħa namel ħankompli minn dak li qal il-kollega tal-ICR e u ngħid li hija ta' deluzjoni eh, li din qed issir dan il-ħin li ma tantxaw MPs hawnhekk il-Kummissarju Hogan nixtieq ngħid lilek u l-ħidma tiegħek u tal-tim tiegħek għalkemm ma tantx ilek li ħadd dan ir-rwol bħala kummissarju bħala rappreżentanta ta' l-Irlanda b'mod partikolari eh, tal-Parti tan-Nofs tal-pajjiż u tal-, -parti tal Maestral, nixtieq ngħidlek proset għal ħidma li qed issir fuq it-taxxa u d digitalizzazzjoni u l-prodotti meta tkun qed tagħmel konverzazzjonijiet mal-Istati Uniti f'dan il-perjodu tant imħarbat. U jiena rrid ngħid li kwalunkwe eh, appoġġ nistgħu nagħmlu minn perspettiva Irlandiża aħna hawnhekk lesti biex nagħmlu dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Walsh, issa naddi l-kelma lura lill-Kummissarju Hogan. Grazzi ħafna, Sur President, u jena nishtiq nirringrazzja lil kellima għal mod kif involvew ruhom f'din il-kwistjoni u nixtieq nassigura lil kellima li aħna ħankomplu l-isforzi tagħna sabiex nivolvu ruħna ma l-Istati Uniti fuq il-kwistjonijiet kollha speċjalment fuq it-taxxa diġitali biex nassigurakom eh, jiena fjannar ħankun qed immur inżur l-Istati Uniti biex naħdmu għal soluzzjoni fuq din il-kwistjoni. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità sur President biex nirringrazzja lilek u t-tim tiegħek għal ġentilezza tagħkom u l-kooperazzjoni tagħkom mal-Kummissjoni l-ġdida kif ukoll nawgura lilkom u lit tim kollu eh, l-isbaħ xewqa tal dan l-istaġun. Grazzi ħafna, komissarju, Sinjuri Beck għalaqna il sessjoni tal-lum, għalaqna il-plenarja tal-aħħar plenarja tal-2019. Aħna kol nafu is-sitwazzjoni kif tkun il-ħamis war nofsinhar, in-nies kellhom jitilqu u jiena napprezza jekk nista' nesprimi x-xewqat għas-sena id-dieħla sabiex dawk li jitkellmu eh, f'nar ta' ħamis war nofsinhar ma lmentawx ruhom. Tinsewx li l-kontribuzzjonijiet tagħkom jiġu rikordjati, jistgħu jiġu mismuha u n-nies ma jkunux jafu jekk kienx il-ħamis wara nofsinhar jew xi ġurnata oħla oħra għax n-nies jaħsbu li s-sitwazzjoni hija hekk kuljum imma mhijiex hekk fil-verità. Jiena nixtieq nawguralkom il-koll il-miliet il-ħini, il-vakanzi tajbin u bidu tajjeb għas-sena id-dieħla. Jiena nixtieq nawguralkom biżejjed suċċess imma li ma jamiex sara l-mandat politiku tiegħi. Nittama li s-sena d-dieħla nerġaw niltaqgħu u tkunu istriħajtu u jiena nawgural daw kollha fuq xelluk fuq il-lemin dawk li hemm warajja daw li hemm fil-kamra fil li hemm ukoll interpreti għax minar l-interpreti kiku ħafna minna għazbis nifmu l-xurxin. jina naf li għandi għadċent għawi u mux daqsek faċ li jiġi mifum, għalek nishtiq li l li lil kulħat. Sur Zambaski inti jett li jiena dejjem stret fuq il-ħin dan huwa minnu. Is-soltu kieku manti ma nadilekx il-kelma għal blue card imma darba nagħmel eċċezzjoni. Jiena tista' tikkorriġini imma inti bil-fors trid tkun stret bil-ħin u nitolbok tkompli tagħmel dan. Issa dwar il-ħin meta jsiru sessjonijiet, imżon naħsbu dwar jekk għandux ikonna propju dawn is-sessjoni tal-ħamis wara nofsinhar, forsi aħjar nikkonsidrawha, irridu naħsbu jekk ix ħaġa tajba li konna dawn is-sessjonijiet jew le. Nixtieq nirringrazzja lilek, il-President, il-Kummissarju anke l-interpreti. Naw l-isbaħ awguri għal miliet u is-sena l ġdida Grazzi ħafna. Mela il-minuti ħajkunu disponibbli għall-approvazzjoni fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. U anka r jiġu pubblikati. Is-sessjoni issa hija magħluqa nawguralkom l ġurnal il-vjaġġ lura eh, f'pajjiżkom sigur. Grazzi.